Right, ladies and gentlemen, if we can adopt, adopt the agenda with... Signori, nishtiq li nadottaw l-agenda bil-bidla li il-punt numru 9 illi kien fuq il-kodiċi ta' dwana tal-Unjoni u suppost kena diskussjoni dwar il- prodotti li joħorġu mid-żona ta' dwana tal-Unjoni Ewropea mbagħad jerġgħu jitlu fiż-żona tal-Unjoni Ewropea. Din id-diskussjoni aħna ħanamluha matul il-laqgħa li jmiss. U anke l-punt numru 16 ħan ipposponu li kien diskussjoni fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet, regolamenti, dispożizzjoni tal amministrattivi tal-Istati membri dwar l-aċċessibilità u r-rekwiżiti tal-aċċessibilità ta' prodotti u servizzi. U din diskussjoni nipposponuha għal aħar ta' Novembru. Dawn iż-żewġ bidliet fl-aġenda nitlobkom biex nadottaw l-aġenda. Issa l-aġenda aktar ħafifa. Illum wara nofsinhar nixtieq ngħidilkom illi fil-fatt għandkom issibu l-informazzjoni fuq li meeting il-newsletter u kolli hija għad dispożizzjoni tagħkom il-newsletter tistgħu taraw li ħna din ħarsu li l-autoritajt kompetenti tal-istati membri fuq l-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Nixtieq nfakkarkom ukoll illi ħajkonna id-disa laqa tal-grupp ta' ħidma tas-suq digitali waħdini għada u ħajn niddiskutu mod partikolar il-proposta il-ġdida tal-Kummissjoni fuq il-roaming u l-proposta dwar il-telecoms u l-impatt li dan jista' jkollu fil-konsumaturi fis-suq intern. ħajkun hemm mistoqsijiet fuq il-benefiċċji u l-problemi li potenzjalment jistgħu jħabtu ġomħom il-konsumaturi. U dan ħan diskutu ħnar l-erba, mux għad ħnar l-erba, skużawni, t-fiskelt. Nishti illi nati meħrba l-Catherine Bearder illi ħatiġi għek taħdem flok is-sur Guga. Jina ħanħossu nuqqas tas-sur Guga, mħabba li kien jaħdem ħafna għal dan il-kumitat, ġifiri ħajkollok bieċa xol jibsam biex timxi fuq l-eżempju tiegħu. Insomma, merħba lilek u għad nifdu għasni nistaw nibdew naħmu miak, mela, issa għadu dall-approvazzjoni tal-minuti, sa' kemm għandkomx oġġezzjoni u ma u għomx sa' tmiem din il-laqar, il-minuti tal-aħar laqar li kellna ħajkunu approvati. Issa, il-punt fuq it-trilogi u avvenimenti oħrajn li seħħu dan l-aħħar, ma naħseb li għandi xejx ngħidilkom minħabba ma kienx hemm sa fejna fien iktar avvenimenti parti mill-laqgħa tal-kumitat. Tajjeb, mela nistgħu ngħaddu issa mill-ewwel għal punt numru 6, jiġifieri programm tal-Unjoni Ewropea għall appoġġ ta' attivitajiet speċifiċi ħalli bekk insaħħu l-parteċipazzjoni tal-konsumaturi fis u tal-konsumaturi tas servizzi finanzjari fil- teħid ta' deċiżjonijiet fuq il-politika fil-qasam ta' servizzi finanzjari għal perjodu ta' bejn sena 2017-2020. Il-Kumitat imkos kontu regola 54 huwa assoċjat ma' kumitat ieħor bil-kompetenza sklusiva fuq kwistjoni tal-budget u għandu kompetenzi massuma fuq l-artiklu wieħed. Ġifiri il-kamp applikazzjoni l-anijiet l-artiklu 2, l-artiklu 3 tal-beneficiaries u anka aħna għanna lan u dmir li niprovdu l-esperienza tagħna informazzjoni fuq kwestjoni li għandu xasum il-konsumaturi. Aħna biftejim ma l-imko li bej l-imko li kon aħna edna li għandu jkunem konsens bejn iż-żewġ komitati. Din skurħat tkun interessanti. Ħadd ma intalab illi jikteb dan il-rapport mela inkriptu jiena għalfejn naħseb illi dan huwa punt importanti, li naħseb li iva importanti ferm li dan il-Kumitat ikompli jsemma l-leħen tal-konsumaturi fis-suq waħdini tal-Unjoni Ewropea. U għal din raġuni jekk ikun hemm xi ħaġa li tista' jkollha impatt dirett fuq il-konsumaturi importanti ħafna li il-kumitat tagħna jiddiskutija nkella ħansibu ruħna f'sitwazzjoni fejn aħna ma nkunux qegħdin nisimgħu tħassib ta' ċittadini u ċittadini jħossu minn warbin minna. Għalhekk għandna bżonn illi konna consumer check ġifiri illi aħna minnħat tal imko nikkontrollaw dak illi jittihdu bħala deċiżjonijiet flikon. Dan is-suġġett partikolari huwa marbut ma' ammont ta' flus mill-Baġit Ewropew li ħajkun allokat għal-ħlas tal-fondi li nataw l-organizzazzjoni li jrappreżentaw l-konsumaturi. Ġifiri l-proposta e kif hija mfassla hija li konna mont partikolari ta' flus illi ħajkun investit f'żewġ organizzazzjoni tal-konsumaturi illi umbat għandhom jirrappreżentaw l-konsumaturi f'dawk eh, is-suġġetti brabta mal-servizzi finanzjarju, din xi ħaġa importanti, għandna bżonn li l leħen tal konsumaturista jena jiena daqsxejn imħasba fuq il-fatt li l-mod ta' kif fassalna din proposta bħalissa kif fassu għal-Kommissjoni qed naraw li dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet biss ħajkunu involuti fil-kontroll u jisemmaw l il-ċittadini konsumaturi fuq is-servizzi finanzjarji. Jiena naħseb li għandna nkunu iktar miftuħa u naraw li jkun hemm organizzazzjoni oħrajn fl-istessin naraw illi il-konsumaturi jkunu qegħdin jieħdu ta' dak li qegħdin iħallsu. U apparti minn hekk irridu ikunu trasparenti, li tlokkaża biex titfu l-mobiles ukoll. L-artiklu 2 jgħat jistqar li l-organizzazzjoni tal-konsumaturi għandhom ikunu f'pożizzjoni rappresentaw il-konsumaturi iżda mhuwiex ċar mill-klim tar-regolament propost mill-Kummissjoni kif din għandha taħdem. Per eżempju, jiena s-sugġerejt li naħseb illi għandna ikonna iktar koordinazzjoni ma' networks tal konsumaturi ħalli bekk nkunu nistgħu ikollna l-garanzija li verament il-kwistjonijiet tal-konsumaturi tkunu indirizzati u fl-istess il-konsumaturi jkollhom l-opportunità illi b'mod dirett jinfluwenzaw id-diskussjonijiet. Naħseb ukoll illi l-Kummissjoni wkoll titqis l-interessi tal-partijiet terzi u l-elementi minnaħa ta' dawn il-partijiet terzi minħabba li diġà kellna ċertu elementi ġifiri Din hija xi ħaġa li għandha tidħol ukoll fil-protezzjoni tad drittijiet tal-konsumaturi. Rridu wkoll niskuraw illi dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet ikunu indipendenti huma jkunu jistgħu jikkummentaw fuq ix-xogħol tal-Kummissjoni iżda l-Kummissjoni ħad tistabbilixxi meta u kif huma jistgħu jikkummentaw naħseb li dan jista' jirrappreżenta daqsxejn ta' konflitt ta' interessi ġifieri. Irridu naraw illi jinżamm bilanċ u naraw li dawn l-organizzazzjonijiet ikunu indipendenti u naraw daqsxejn x'tib ta' xogħol jiena taw ħalli niżguraw li jkunu imparzjali. Kien hemm klawżula wkoll ta' reviżjoni revizjoni li ħna daħħalna fl-artiklu 9 fuq din. Ħaġa oħra li tasibni hija illi ċaċa t-involvi mux biz dawn il-gruppi tal-konsumaturi, zdanku gruppi oħrajn. Suppost kofinanzjament ġifiri 60% tal-flus ġejjin mill-kommissjoni, zda 40% rridu jisibu minn band oħra. Jena nissuġġerx li dawn l-40% u koll għandhom joħorġu mill-budget tal-kommissjoni. Kella Jiena anzi naħseb li rridu noqogħdu attenti minħabba il-lobbying ġifieri irridu naraw illi il-co-funding kumulattiv iżomma 60% ma jaqbis is-60% forsi 60% mhumiex biżejjed iżda aħna irridu wkoll nżommu f'moħħna li hemm fondi anke min-naħa ta' partijiet terzi mhux biss nużaw il-budget tal-Kummissjoni jiena dawk kienu l-punti ewlenin tiegħi nixtieq illi nidiskuti ktar mal-rapporter tal-ikon, ħalli nara xatina fil-kumitat emmek, iżda sa fej smajt sissa, jiena smajt illi fil-fatt hemm diskussjoni diskussjoni għaddejja mhux ħażin fuq dan is-suġġett. Issa nallevi panavu fissem il-PPE. Iva jiena qed nirrappreżenta is-Sinjora Vajderi meta bilt illi fil-fatt nirrappreżenta l-kollega jiena ma kellix leħni kif inqob illum, ġifiri skużawni li forsi għatismawni iktar minn darba. Din il-proposta hija importanti ħafna ħalli aħna nsaħħu l-fiduċja ta' ċittadini fis-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea u aħna natu l-opportunità illi jindunaw li aħna l-politika din nifasslu għaw namlu għal-jom għal-beneficju tagħhom. Is-Sinjura Vajdere tixtieq tiġbilkom l-attenzjoni fuq numru ta' punti li dwarom taħseb illi nistgħu intejbu daqsxejn l-affarijiet. L-ewwel net. Ix-shadow rapporter mhuwiex konvint illi aħna m'għandniex raġuni li dubitaw illi Better Finance u Finance Watch li huma żewġ organizzazzjonijiet li ħajkunu l-beneficjarji ta' dawn il-fondi mhux qed jagħmlu xogħolhom sew iżda x-shadow rapporter mhuwiex mhijiex konvinta illi huwa meħtieġ illi aħna nsemmu bisimhom lil dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet fid-dokument stess tar-regolament allura minn flok tipproponi li aħna nifukaw fuq l-anijiet u r-rekwiżiti tal-organizzazzjoni li jixtiequ jkunu beneficjari ta' dawn il-fondi. Ir-Shadow Reporter ukoll għandha ċertu riservi fuq il-punt numru 3 fuq il-fat li aħna nistaw naqdu dawn iż-żewġ beneficjarji u x'jistgħu jkunu il-konsekwenzi operattivi finanzjarji wkoll ta' dan ta' din il-bidla. Forsi li intom taqblu li sabiex aħna ntejbu s-servizzi finanzjarji għal konsumaturi fl-Unjoni Ewropea kollha huwa importanti li aħna nisimgħu il-ħen tal-konsumaturi u anka tal-end users l-oħrajn fl-Unjoni Ewropea, fl-Istati Membri, u għalhekk ix rapporter Reporter qalet illi dwar l-attivitajiet tal-beneficjarju huwa importanti illi ikunu qegħdin inkopru żona ġeografika mux, kbira mhux ħażin u dan naturalment fil-fatt jintroduċi l-bżon li kunem iktar kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet, per eżempju, mid-zona Baltika, jew inkella mal-pajzi tal-van tal-Europa, ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nsaħħu is-seta tal-konsumaturi u is-Sinjura Vajdere għandha dubji fuq il-kofinanzjament minħabba li intqal li żewġ organizzazzjonijiet ħajkun din jiddependu ħafna mill-fondi li ħat l-Unjoni Ewropea tixtieq tkun taf iktar dwar il-kofinanzjament minnħat tal-Kummissjoni u x-Shadow Rapporter da tistanna bil-ħirqa li tkun tista' taħdem mar rapporter kif ukoll ma' Shadow Rapporters l-oħra ħalli bekk nkunu nistgħu naslu għal emendi iktar konkreti u suġġerimenti li nistgħu nimplementaw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Iva, fil-fatt il-kollega għada ma wasliċ Brussel minħabba illi il-flight taħħa titira taħħa hija daqsxejn tartu allura ħan nitkellem fis-sema il-Better Finance u l-organizzazzjoni l-ħor tal-konsumaturi, dawn huma organizzazzjoni li qegħdin jgħinu l-pensjonisti, l-investituri u li daw kollha li jużaw servizzi finanzjari sabiex jifmu aħjar il-liġi Ewropea u jgħinuna aħna nfasslu aħjar politika Ewropea jekk nikkonsidraw il-mod ta' kif matul il-kriżi ekonomika u finanzjar dawn l-organizzazzjoni verament kienu qed jipprovdu daqsxejn bilanċ għal lobbyists li kienu qegħdin jintervjenu għawek fil-Parlament Ewropew din naħseb illi hija xhieda ta' tax-xogħol u s-siwi tal-kontribuzzjoni tagħhom. Għandhom netwerk kbir ta' konsumaturi u żew il-fondi kif suppost u l-rapporti annwali wkoll qegħdin juru riżultati pożittivi dwar il-responsabilta u l-fondi li huma allokati aħna u koll naqblu ma dak il li jintqal mill-Kummissjoni u nistgħu nappoġġawha. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi ħafna. Sura Birder. Il-kollega tiegħi Signor Ġaranzova ma setax tkun hawnhekk ġifieri qed nitkellem fis-sema jiena. u wix taqitni nejdilkom illi taqbel ma dak li jattinti fuq il-restrizzjonijiet dwar il-kofinanzjament, ista qabel maħna naqblu mal-fondi għandhom jinataw l-Financial Watch u Better Finance i taħseb li għanda għanna nżommu bilanċ, aħna rridu naraw li dawn il-fondi mandomx jintużaw sabiex nappoġġaw politika kontra l-globalizzazzjoni Jiena nejt fissima illi il-kontribuzzjoni ta' Financial Watch kienet dejjem appoġġjata minn ħafna trade unions xellugin u dejjem kienu iktar involuti fil-negozjati u il-protesti kontra it-TTIP. U hi kontenta li fil-fatt jista' jkun hemm appoġġ u l-kulħadd jista' jsemma leħnu iżda m'għandniex naraw li permezz tal-budget tal-Unjoni Ewropea aħna nappoġġaw istituzzjonijiet li għandhom pożizzjoni politika pjuttost ċar ġifieri taħseb li hemm bżonn li nagħmluha ċara anke fir-regolament u l-Kummissjoni Ewropea tit ukoll tiżgura li meta l-Kummissjoni tkun qed tapprova l-programm ta' ħidma rridu naraw li l-organizzazzjoni kollha li jistgħu jirċievu sa miljun euro fis-sena rridu naraw li x-xogħol tagħhom ikun tassew ħalli l-flus ma jingħataw x'arxejn. xejn. Grazzi ħafna, mxattiħor li xti jitkellem dwar dan il-punt. Forsi l-Kommissjoni tixtieq titkellem. Grazzi ħafna, Signor President Iva. Jiena mid-DG Fizma u aħna responsabbli għal din leġislazzjoni u kontenti illi l-Kumitat qed jiddiskuti dil proposta regolament illum aħna naħsbu li din leġiżlazzjoni hija pjuttost diretta u sempliċi minħabba illi dan kien xogħol li jenna nippreparaw permezz ta' pilot project u aħna xtaqna noħorġ b'proposta ġdida ħalli jkun hemm fondi iktar stabbli nataw lil dawn l-organizzazzjoni tal-konsumaturi. U permettu li nejdilkom u kol illi kena xifti ta' restrizzjonijiet minħabba eh, l-iskeda tagħna u timetable. Il-fondi għandhom jirċevuhom l-organizzazzjonijiet fil-bidu tas-sena. Dieħla ġifieri l-kumitat jiżgur li jridu jħorġu b'opinjoni fuq din il-proposta tal-regolament istaħna kom li kemm jista' jkun taġlu naqra bid-diskussjonijiet tagħkom ħalli forsi l-Parlament Ewropew ikun jista' jadotta l-opinjoni ħarija tal-Parlament Ewropew iktar eh, rib fl-istadju meta naslu għal-finalizzazzjoni tal-budget tas-sena d dila minħabba li mbagħad iridu joħorġu l-fondi fil-bidu tas-sena l-ġdida. Grazzi. Um, could you possibly answer the questions that came from the members? Tista' forsi twieġeb il-mistoqsijiet tal-membri, speċjalment il-mistoqsija tas-Sinjura Xaranzova dwar il-garanzija illi rridu naraw illi natu illi dawn il-fondi qegħdin jintefqu sabiex verament ikun hemm pariri lill konsumaturi fuq kwistjonijiet li affettwawhom fil-leġiżlazzjoni tagħna u aħna rajna illi fil-fatt kellna ħafna informazzjoni interessanti minn bosta organizzazzjonijiet iżda mhux min-naħa tagħhom ta' dawn it-tnejn, iżda forsi tista' tgħid naftit iktar inti. <clears throat> Jiena kelli ħafna informazzjoni meta kont qed naħdem fuq eh, rapporti ieħor fil-Kumitat tal-Ekonomija, jista' jkun li għalik iddependi mis-suġġett x'ikun il-mod li bih niksbu din l-informazzjoni, speċjalment tal-konsumaturi, huwa importanti ħafna. Kif dan nistgħu immexxuh aħjar għax kultant l-affarijiet qed imorru sew u kultant mhux daqshekk sew. U anke dak qalet l-Onorevoli sofa fuq l-użu tal-fondi. Grazzi ta' sol, Signor President, lest li nwieġeb dawn il-mistoqsijiet, għavolja l-ewel mistoqsija ma smajtiex għax kont tart. Dan fuq l-anijiet ġenerali politiċi nifmu li dawn l-organizzazzjonijiet ser ikollhom vuċi eh, tnejn li huma fit-teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell Ewropew. Hemm bosta opinjonijiet u dokumenti fuq leġiżlazzjoni differenti b'mod partikolari fil dawl tal-kriżi finanzjarja minħabba li hemm rizorsi limitati ma jistawx isemmaw leħinhom fuq il-leġiżlazzjoni kollha mod partikolari dik li toħroġ minn diġi fizma li żdiedet anke ma' snin li għaddew. U għalhekk bojk u l-organizzazzjoni l-oħra qegħdin jaqsmu l-pis bejniethom Għalek l-organizzazzjoni Bojk kienu għedin jaħdmu fuq l tal proposta. Il-Kommissjoni suġġeriet program Ewropew jiġifiri dan il-lodda se tagħti l-istruttura globali fid-dawl ta' l-anijiet li għandhom dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet. Imbagħad il-Kummissjoni bħala l-autorità prinċipali li twetta il-budget, tal local budget dan huwa spiegat f'artiklu 5. U dan se jsir għabbażi ta' program ta' ħidma li ser ikollhom u fuq eh, bażi annwali iż-żewġ organizzazzjonijiet biex imbagħad il-Kummissjoni tiżgura li dawn eh, dan il-pjan ikun jirrispetta l-anijiet taż-żewġ organizzazzjonijiet. Għalhekk aħna konxi tal-fatt li rridu noqogħdu attenti biex niżguraw li dawn ser jirrispettaw l-għanijiet tagħhom skont uh, artiklu wieħed u tnejn, dan seħ f'dawn l-aħħar ħames snin aħna dejjem nevalwaw ir-rapport annwali tagħhom qabel ngħaddu għal pagamenti finali. Dan sar ukoll fi studju li ġie ippubblikat is-sena l-oħra li ta' ukoll koll idea pożittiva tal-irwoli eh, u x-xogħlijiet li jagħmlu dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet. Aħna qegħdin nipproponu wkoll finanzjament għal perjodu ta' bejn l-2017 u l-2020 għal ammont ta' 6 miljun euro. Dan ifisser il 1.5 miljun euro biss se jintefqu kull sena u dawn iridu jinqasmu bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet. Jiġifieri kull sena ser jirċivu inqas u s-60% ta' finanzjament Ewropew irrit jagħmel tajjeb għal l-40% ta' finanzjament addizzjonali tagħhom. Dan huwa importanti ħafna biex ikun hemm eh, ċarezza fuq dawn fuq se jseħħ f'dawn l-erba' snin. Eh, anke mill-Kummissjoni u minn għand eh, sorsi oħra ta' finanzjament. Jiena meta ħdimt fuq il-prospektus, waħda kienet inti taħseb li għalek aħjar ikkonna żewġ organizzazzjonijiet biex waħda taħdem fuq ħaġa u taħdem fuq oħra. Għanna insemmu għam dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet jew inħalluha miftuħa li jista' jkun hemm organizzazzjoni oħra li tipparteċ f'dan il-programm. Inti semmejt il-miljun u nofs fis-sena li kultant eh, kienet ola jew iktar baxxa. Għanna lek nibbażaw rwieħna fuq din it-tip ta' flessibilta. Hemm bżonn insemmuhom dawn l-organizzazzjonijiet. Grazzi, Signora President. Mela, Din il-mistoqsija aħna id-diskutejnija ma l-esperti legali u budgetarji tagħna u waslu għal konklużjoni li m'għandniex għalfejn insemmuhom u apparti minn hekk irridu nħarsu lejn dak li seħ f'dawn l-aħħar ħames snin u għalhekk aħna qed nissuġġerixxu li nagħtu dawn il-fondi lil dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet għaliex f'dawn l-aħħar ħames snin għamilna tender kull sena u ma kienx hemm sejħiet oħra. Għalhekk m'hemmx ċentri oħra ta' esperti li nistgħu nqablu rwieħna magħhom għal dawn l-erba snin aħna qed nissuġġerixxu illi natuwom finanzjament dirett li dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet. Għad irrid niverifika xi affarijiet mal esperti legali ma ma naħsibx se tkun xi ħaġa diffiċli biex insemmu dan l-organizzazzjonijiet fir-regolament innifsu u fuq il-mistoqsija tiegħek dwar l-infiq annwali l-ammont li qed jiġi indikat fil-proposta huwa il-limitu massimu ma jfissirx illi bil-fors irridu nonfqu daqshekk flus kull sena, dan ser jiġi ibbażat fuq il-programm ta' ħidma tagħhom fil-bidu tas-sena u fl-aħħar tas-sena nikkalkulaw eh, għabbażi eh, tar rapport ta' attivitajiet tagħhom u jekk ma jkunux wettqu l-azzjonijiet li jkunu għedu fil-bidu tas-sena, jista' jkun illi l-finanzjament Ewropew jitnaqqas eh, għalkemm ikun imwiet iktar fil-bidu tas-sena dawn huma ir-regoli eh, budgetarji normali li wieħed jagħti finanzjament skont kemm ikunu attwaw mill-programm tagħhom. Mela, dan ifisser li se nkunu limitati għaliex irid ikun hemm il-votazzjoni fil-Komitat tal-Ekonomija u tal-Budget. Milli qed nara id-data hija l-20 ta' Ottubru Imbagħad fl-10 ta' Novembru f'nofsinhar wieħed jista' jressaq l-emendi iżda bl-Ingliż biss. Għalhekk jekk hemm xi suġġerimenti li tixtiequ li jiena eh, nikkunsidra fl-ewwel abbozz ta' rapport ibatu li email u nara x'nista' ndaħħal f'din l-ewwel verżjoni. Forse naraw x'inhu l-opinjonijiet tagħkom dwar kustonijiet differenti li qed nindirizzaw hawnhekk. Se nipprova nkun kemm jista' jkun inklusiva fl-ewwel eh, abbozz. Grazzi, mela ngħaddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda jiġifieri ir-rapport dwar il-European Cloud Initiative. Meta eh, Eva Pawnova dan huwa rapport ta' inizjattiva propja għanna il-Sur Schaffhauser pala rapporter dawn ipposponew il-vot biex imko ikollu bizzejiet ċansa biex għat il-kontribut tijaw. Din l-opinjoni probabli se tkun relevanti fid-dawl tal-proposta leġislattiva tal-Kommissjoni dwar il-moviment ħieles tad-data. U din l-inizjattiva tal-Movement Ħieles tad-Data, eh, is-sur Ottinger meta kellna id-dialogu annwali bejn il-Kommissjoni u l-Parlament qal illi din hija l prijorità prinċipali tiegħu għas-sena li jmiss. Għalhekk din huwa suġġett importanti ħafna. Ser nati il-mikrofonu issa li Sinjura Eva Paunova. Grazzi tassew, Sinjura President, li xtieq nippreżentalkom din l-opinjoni u kif din tista' tkun ta' benefiċċju għal benefiċċji ir-riċerkaturi, l-amministrazzjoni pubblika, iċ-ċittadini u anke l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Kif jafu maġġoranza tagħkom f'April il-Kummissjoni ħarġet blueprint fuq il-servizz li huma cloud-based u l-infrastruttura tad data biex niżguraw illi il-negozji u l-qasam tar-riċerka u l-ċittadini jibbenefikaw mir-rivoluzzjoni ta' big data. semmew bosta punti, iżda kienem aspetti li waqfuna mill nisfruttaw il-kapacitajiet kollha ta' din id-data u anke minħabba innuqqas ta' interoperabilta, frammentazzjoni u l-fatt illi d-data tiġi minn riċerka finanzjata mod pubbliku mhux dejjem tkun disponibbli u għalhekk lan huwa hawnhekk li mhux biss nużaw imma nużaw mill-ġdid din id-data madwar l-istati membri u fl-istess ħin nżidu il-kompetittività ta' l-Unjoni Ewropea u l-ekonomija li hija eh, immexxija mid-dejta. European Science Cloud ser toffri wieħed pont se tilħaq wieħed punt 7 miljun espert f'numru ta' ċentri ta' esperti fejn huma jistgħu jaħznu, eh, jaqsmu u jużaw il-data bejnietom f'oqsma differenti Issa fuq l-opinjoni. Aħna iffukajna fuq punti prinċipali li huma ta' relevanza l komitat tagħna. Din l-inizjattiva ta' Cloud se tkun ta' benefiċċju mhux biss għas-settur ta' riċerka u żvilupp, imma anke għan-negozji u għall-konsumaturi. U m'għandniex ninsew li l-istati membri u li l-situazzjoni tagħhom anke meta nitkellmu dwar fatt li ma jkunux involuti bizzejiet Anke per eżempju l-SMIs u organizzazzjonijiet nazzjonali għandhom ikunu involuti iktar fl-implementazzjoni ta' din l-inizjattiva. Nemmen li din l-inizjattiva għandha ħafna potenzjal sabiex tkompli tkabbar l-ekonomija digitali tagħna u biex il-kontinent tagħna ikun anke f'pożizzjoni aħjar fis-suq globali. U minħabba l-libertajiet tagħna il- moviment ta' data għandu jkun ukoll jiġi meqjus bħala l-ħames libertà eh, Ewropea biex ikollna tassew su uniku diġitali li jaħdem. Nixtieq nistiednu l-Kummissjoni biex tħares lejn odda attwali u biex naraw kif din id-data tista' taqsam il-frontieri jekk aħna rridu nkunu iktar effiċjenti mela għandna nużaw dak li diġà huwa disponibbli qabel ma nibdew noħolqu proġetti li jiswaw ħafna flus. Jina u koll ċadu rapporter tal ppf fuq l-opinjoni li se nivvotaw fuq għada u għemmek rajt data li ma turix bizzejt involviment ta' data manka mill- minn dal-proġetti digitali u qed nistieden lill kummissjoni biex jinċentivaw l-użu ta' din id-data fil-cloud computing. Nixtieq nisħaq ukoll li importanti ħafna li jkollna approċċi bżat fuq is-suq anke fil-rigward ta' qsim ta' data. Minħabba li l-opinjoni ma stajġ intawwala, hemm xi punti li xtaqt li ndaħlu u għalhekk se nresqu xi emendi fuq l-importanza tat-taħriġ sabiex iktar tiġi użata din il-Cloud Ewropea u biex il-Kummissjoni tiċċara id-definizzjonijiet li huma użati u l-miżuri li proteġu l-IPR u kwistjonijiet ta' data ownership. Dan kollox, dak kollox minna ħadd jaj u lesta li nismu dak li għandhom xi jgħidu l-kollegi tiegħi. U kif qalet Viki, aħna bħala komitat imko edin insegu din l-inizjattiva u l-komitat prinċipali huwa l-komitat itri. Grazzi xaħat fisem is-soċjalisti kjoġobkom. jogħġobkom. Catherine. There we go. Sorry that our rapporteur cannot be present, Madam Chairwoman. Eh, Signor Presidente, il-rapporter mux edawnek għalja għandi umri xie punti xni prezenta. din ir-rivoluzzjoni ta' data li għaddej minna u l-ammont ta' data li tiġi ġenerata ix-shadow tana semmitu kol li din għanda tkun liberta oħra li għanna nsemmu u li kun moviment ħieles ta' data. Aħna napprezzaw il-ħolqin ta' din l-inizjattiva sabiex ikun hemm aktar aċċess għall-infrastruttura tad-data u biex inkunu nistgħu niksbu aktar suċċess fl-ekonomija diġitali. Din il-Kummissjon din għandha tliet pilastri il-ħażna ta' dan id-data kif titċaqlaq din id-data u kif tiġi kif tiġi proċessat dan id-data wkoll tlet beneficjari, il-xjentisti, ċittadini u negozji. U fl-opinjoni ta' xedew tagħna dan ser jgħin li xjentisti sabiex jisfruttaw e, din id-data u anke n-negozji se jnaqsu l-spejjeż tagħhom. Issa, il-ħames raġunijiet għalfejn aħna ma nużawx din id-data li jinnaħħol l-ostakli wkoll għal din id-data u li naqdu din id-data ma' proposti oħra u strutturi oħra Ewropej diġa eżistenti u li jkun hemm faċilitajiet nazzjonali għal ħażin tad-data li niġu identifikati skemi ta' ċertifikazzjoni, kwistjonijiet ta' finanzjament, proġetti oħra relatati u li l-aċċessibilità għandha tagħta iktar importanza anke il-fatt li mhux qed jiġi rappreżentati biżejt li partit interessati prinċipali dan m'għandux jibbenefika biss ir-riċerkaturi u n-negozji imma l estimis il-konsumaturi u anke fuq livell reġjonali u lokali. Kien hemm x'numru ta' punti wkoll ixtaqgħu jindirizzaw fuq eh, sforzi ta' investiment u l-infrastruttura li kunem anka ċertu ċertezza fin il-qasam ta' computing u li kunem fiduċja billi jiġu identifikati standards. Dinja xi ħaġa li għandna nqisu koll li kunem kemm jista' jkun benefiċċja ċittadini u l-konsumaturi biex jipromov l-użu ta' cloud computing. Ikunem anke benefiċċji għal ehm, xjentisti u anke għan negozji. u innu waqfu il-frammentazzjoni permessa ta' dan il-cloud computing fuq livell Ewropew. Dan huma l-punti li xadow rapporter ta' tressa li huma simili ħafna għal dawk tar-rapporter u aħna nixtiequ li naħdmu flimkien għada matul il-votazzjoni nirringrazzjaw għal ħedma tagħha. Grazzi, mela jiena x shadow tal-ICR nixtieq nirringrazzja lil Eva għal ħidma tajba fuq din l-opinjoni għal biex tikber l-ekonomija digitali. jridu ninvestu fl-infrastruttura. Irridu niżguraw illi nappoġġaw il-cloud computing. Irrid ikollna prinċipji, nistabilixxu prinċipji ta' din l-inizjattiva u nemmen ukoll li dan għandu jgħin l-innovazzjoni li tkun neutrali fuq livell teknoloġiku, u naħdmu għal part interessati biex niksbu id-dettalji meħtieġa. Taġobni din l-ideja tal-ħames libertà Ewropea, importanti wkoll li nevitaw li jkun hemm ostakli li jistgħu joħolqu fortizza digitali madwar l-Ewropa. il-qasam digitali m'għandux frontieri, irridu naħdmu mal-imsieħba globali biex niżguraw illi l-Ewropa ma nkunux qegħdin naqtawa mill-bqija tad-dinja. Din l-inizjattiva qed tipprova tiżgura li d-data xjentifika kollha mill-Horizon 2020 tkun disponibli jena daħdimt ħafna fuq u meta kont partim dan il-proġett. Il-problema hija kif wieħed isib l-aħjar bilanċ bejn il-qsim tad-data u protezzjoni tad-data adegwata. Importanti li regoli tal-protezzjoni tad-data jiġu rispettati Iżda għad fadal ħafna xogħol xisir biex nidentifikaw l-implementazzjoni ta' dawn il-dettalji. Għalhekk tajjeb li nsemmu illi rridu niżguraw li l-implementazzjoni tibqa' dejja sabiex niksbu l-aħjar bilanċ. Dan jippermetti li jkun hemm sharing tad-data u biex nikkonsidraw ukoll dan it-ħassib fuq protezzjoni tad-data. Fuq eh, cyber security f'pajjiżi iktar minn 60% tal-SMEs fl-aħħar survey u rew li huma imħazbin li jistgħu jitilfu id-data tagħhom fil-cloud. U jista' jkun illi f'stati membri oħra il-rata hija ola, jiġifieri żewġ terzi minnhom huma imħazbin. Importanti ħafna li jkun hemm din is-sigurtà għax ikun hemm aktar fiduċja fis-suq u rridu naraw ukoll kif nistgħu innesqu punti li rigwardaw il-fiduċja tal-konsumaturi u kif din il-kwistjoni tal-cyber security tiġi indirizzata fid-direttiva tal-informazzjoni u s-sigurtà online li ħdimna sfiq fuqa aħna f'dan il-kumitat. Grazzi tal-li semmejtu l-standards u gol kif tafu dinja waħda mill-affarijiet li jena nisħaq fuqhom. Irridu niżguraw li kunem standards li jitwaqfu anke meta naħdmu ma' negozju anke meta naħdmu ma' imsieħba globali. għandi xi emendi xi nżid għal dak illi huwa rapport pjuttost eh, pożittiv. Issa naddi il-mikrofonu lil rappresentant mill-Aldi. <clears throat> Grazzi. Ix-xedew tagħna eh, Morten Lodgard. Però mhux qiegħed fostna. U allura jixtieq jirringrazzja r-rapporter għal dan ir-rapport dettaljat. il rapport tal-Kummissjoni huwa tajjeb u għandu potenzjal li saħħaħ eh, suq digitali aktar. U mbagħad hemm xi kummenti wkoll se jkunu riflessi fl-emendi fuq il-finanzi għadu mhux ċar kif se jkun il-finanzjament għat-tul din hija xi ħaġa li qatt iridu niċċaraw din l-inizjattiva jixer il-appoġġ xieraq permezz ta' MFA u il-programm ukoll għal riċerka u l-innovazzjoni għaliex jekk le ma tkunx implementabbli. Mill-perspettiva tal-għalde referenza għall-Open Science li sija nieqsa. Dija strateġija essenzjali narawha wkoll permezz tal-prinċipju tal-open access anki brabta ma' Horizon 2020. Eh, riċerka u żvilupp waslu kol għal kontribuzzjoni biex ikun hemm xenza aktar b'saħħitha u innovazzjoni fil-qasam u pubbliku apparti minn hekk il-gruppi politiċi kollha ma' qudejn fuq dan l-element kruċjali li jwassal l benefiċċji lin-nies eh, anki il-barra mill-komunità ta' riċerka. Għandu jkun hemm referenza għall-infrastruttura fiżika meħtieġa biex naslu għal ekonomija b'saħħitha wkoll, high speed connectivity u elementi bħal dawn, irridu naħsbu wkoll dwar l-aħjar mod kif nistgħu nħeġġu l-riċerkaturi biex jużaw din l-għodda mingħajr ma ipoġġu piż amministrattiv żejjed. Irridu nikkonvinċu wkoll rapporter tal-itre li l-proposta tal-Kummissjoni mhix daqshekk ħażina, grazzi. Min missu? Il-ħodor, Giulia. Fil-qosor, ħafna punti diġa saru minn Kaja Kallas, naħsbu li b'mod ġenerali l-Kommissjoni għabda direzzjoni tajba, specialment bl-Open Science Cloud, però importanti wkoll li din politika tkun koerenti brabta ma' politiki oħrajn tal-Kommissjoni. Naħseb l-għan għandu jkun li jkollna infrastruttura ta' riċerka li t-permetti l kulħadd involut, inkluż li ċittadini xjenzjati wkoll li jaqsmu d-data kollom interoperabilità neċessarja u koll b'mod li jisir dan id-data sharing b'mod li jkun hemm riżultati tajbin. U għandu jkun hemm impenn ukoll bris l-open science fil-proposti politiċi kollha li qed tagħmel il-Kummissjoni b'mod li ma nispiċċawx sitwazzjoni fejn inizjattiva tajba tiġi mxekla jew minn politika li toħloq ċertu xkil għall open access jew inkella minħabba noqqas tal-infrastruttura neċessarja. Grazzi. Onorevoli Gephardt. Thank you, Grazzi ħafna. Grazzi u kol ta' din informazzjoni tant interessanti li għadek kemm id-diskrivejtilna. Jiena naħseb illi minn dak li semmejt inti kien hemm xi punti vera importanti fosthom nagħtu każ il-punt numru 12 fejn titkellimt fuq il-perikli u t-teddidi tal-libertajiet u drittijiet ta' ċittadini, speċjalment dak li għandu x'jaqsam Is-sigurta tad-dejta dawn l-affarijiet u kwistjoni importanti ħafna li rridu nikkonsidraw. Issa fuq il-punt numru 5 naħseb illi rridu ngħidu b'mod daqsxejn iktar preċiż dak li qed ngħidu f'dan il-paragrafu. Għadna nitkellmu fuq rapport ta' Sinjora Pawnova, le? Għax jisni rajt eh, fuċċa li Sinjora Pawnova li sa ma kienx qed tistenna mistoqsijiet, għalhekk saqsejt. Ok, tajab, skużani, wasal tart tard jiena llum għalhekk qed insaqs il-mistoqsija issa. Issa dwar id-data u l-ekonomija diġitali inti qed titkellem ukoll brabta ma' dan fuq il-valur li jista' jingħati jingħata lid-data permezz tal-għajnuna tal-kumpaniji Ewropej. Tista' tgħidli eżattament tispjegali fiex ħajkonsisti dan il-punt numru 5 minħabba li ma nistax nifhem eżattament eh, x'qed tgħid f'dan il-punt. Nieħu gost li kieku tista' spjegali daqsxejn iktar. Grazzi. I'm only looking a bit strange. Jena, fil-punt ħamsa li għandi jena, għandi paragrafu dwar il-fond tal-investimenti strateġiċi. Sakke mux t referjenti għal-punt ħamsa fuq il-rapport itre fejn fuq ir-rapport itre punt ħamsa hemm din it-talba li il-ħażn. Äh, Skużawni, rajt ir-rapport żbaljat, ħadd zbaljien, żbal tiegħi jiddispjaċini. Hawnhekk talba li il ħazna l-esportazzjoni u ottimizzazzjoni tad-dejta mill-kumpaniji Ewropej issir fit-territorju tal-Unjoni. Jekk qed referi għal dan il-punt, dan huwa punt ieħor iva. Iva, lekk kont daqsxejn sorpriża jiena qed forsi <laughs> mhux qed nifhem jiena jew sar xi żball issa qed nista' nifhem għalfejn. Sa sejt dik il-mistoqsija jew kelli dan id-dubju, skużani, żball tiegħi kien. Um, if nobody else wants to speak, I'm going to hand back. Memħat aktar nixtieq jitkellem il-Kummissjoni forsi. Kummissjoni Grazzi. Iva. Grazzi għal dan l-abbozz ta' opinjoni u grazzi u koll għal kommenti li għamiltu. ħafna minn dak li ntqal. U l-istess tħassib li għanna ħna u koll fetħejjija ta' din il-komunikazzjoni fl-imkien mal-kollegi l-oħra. Infakkarkom dak li huwa importanti huwa li Science Cloud u l-inizjattiva tal-cloud in ġenerali l-ideja hija li niffederaw dak li jeżisti, mod li ma jkunx hemm duplikazzjoni u biex nistimulaw l-użu aħjar tad-data faċilitajiet eżistenti u l-federazzjoni dan l-approċċ ta' federazzjoni huwa importanti ħafna f'dan ir-rigward. Xi ħaġa li issaħħaħ dak li hemm diġà mhux qiegħda toħloq xi ħaġa ġdida għad-data mining, data science, etc. Nsejna u koll, nsemmu komment dwar l-involviment tal-partijiet interessati, u importanti li nkunu nafu li sam il-bidu il-ħidma li saret rabta ma dan il-rapport ċipronata mill partit interessati għamilna konsultazzjoni vasta, diversi workshops u koll. L-atturi kollha kbar żar SMEs industrija kienu rappreżentati u aħna ħadna nota tal-kommenti tagħhom se nkomplu nagħmlu hekk fir-rollout ta' din l-inizjattiva. Il-kwistjonijiet ta' fiduċja u privatezza huma importantissimi u dan jispjega għalfejn aħna qegħdin nużaw dan is-slogan. Naħsbu li huwa importanti slogan, slogan. Eh, il-cloud għandha tkun miftuħa kemm jista' jkun possibbli u magħluqa skont il-ħtieġa wkoll. Mill-esperjenza tagħha l president taf li dan ifisser li hemm dispożizzjonijiet eh, fl-orizzont 2020 u anki issa fil-cloud li meta l-proġetti ma jixtaqux ikunu open għal raġunijiet ta' privatezza jew IPRs forsi ikunu jistgħu jalqu. Ġifieri din mhux free cloud u miex ġifiri miftuħa eh, b'mod ġenerali. Dawn affarijiet li rridu nżammuhom f'moħħna u hemm elementi wkoll jistgħu jgħinukom fl-abbozz tagħkom tal-verżjoni finali. Grazzi għall-appoġġ tagħkom u għall kummenti kritiċi wkoll. Eva Pawnova issa. Grazzi, grazzi lil kull min ħa sem fid-diskussjoni tal-lum. Jiena kontenta li l-approċċ huwa simili. U nixtieq ukoll nenfasizza mill-ġdid li aħna bqajna nifokaw fuq il-kompetenzi ta' l-imko. Issa nistenna bil-ħerqa l-emendi ta'kom dak li semmejt fl istqarrija inizjali tiegħi kien li minħabba l-limitazzjoni tagħna tal-ħin ma stax ninkludi ċerti affarijiet. Xi wħud brabta mal-Open Science Cloud dawn huma punti li se nkun qed nindirizza u hemm xi punti oħrajn li semmejtu llum ukoll. Nistenna bil ħerqasa li naħdem mar-rapporters ma' shadow rapporters kollha id-deadline għall-emendi hija 13 ta' Ottubru dal-waqt ġifieri, ġifieri jekk tistgħu iżammuha f'moħħkom na pjaċir. U ovvjament nixtieq ukoll nittama li litre tinkludi kemm jista' jkun eh, punti milli għamilna. Għaliex jiena kont sorpriża wkoll eh, bl-approċċ negattiv eh, tar-rapporter fitre fil-konfront ta' dan is-suġġett. Grazzi.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 Grazzi ħafna mela punt seba' koordinazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet li nsibu ċerti liġijiet regolament u azzjonijiet amministrattivi brabta ma' servizzi audiovisivi tal-mida in vista tar realtà dejjem jinbidlu fis-suq. Watching videos insomma tgħid il-President. Issa ngħaddi l-kelma lil dan biex jitkellem fisem Emma McClarkin Imma miklar kien bħalissa mhux qiegħda fostna qiegħda x'imkien ieħor. Ngħaddi l-kelma lill kollega tagħha dan biex jippreżenta dan ir-rapport. Grazzi, President Iva. Xorta ħażina imma mhix fostna llum. Se nippreżenta dan għannom tagħha mela din id-direttiva tikkostituwixxi pilastru fil-qasam ta' xandir eh, tippreżenta qafas b'saħħtu biex takkomoda vajiet nazzjonali fil-waqt li tiżgura l-inqas pis għall industrija Il-bidla dejjem eh, dejjem eh, għaddejja f'dan il-qasam waslet biex ir-reviżjoni ta' din id-direttiva tkun meħtieġa. Però dan it-twessieħ tal-ambitu għandu jħasseb dan il-Kumitat. L-inklużjoni tal-AVSPs f'din id-direttiva għandu iwassal biex biex ikun hemm responsabilità akbar brabta mal-hate speech u tisħiħ ta' kontrolli ex post, estensjoni tal-ambitu biex twassal għal ċerti elementi kummerċali u l-kontenut ġenerat mill-utent dawn huma wis. Eh, din hija kważi ċensura fej tħoll l-internet eh, kontrolli eksante mhux biss impossibbli li timplementom, però fl-opinjoni tiegħi mhux xir laqqas hemm metodi aħjar bħal parental controls u t-talim tal-medja biex inħarsu l-konsumaturi l istensjoni tal-ambitu jistgħu wkoll ibiddel l-aspetti ta' responsabilità tal-e-commerce directive. Dan jista' jagħmel ħsara l-suq digitali u ta' dawn il-pjanijiet l-organizzazzjonijiet ukoll jistgħu jkunu responsabbli għal kontenut minkejja l fatt li m'għandhomx responsabilità editorjali għal dan il-kontenut laqas biss ikun jafu li ġimtella xi kultant biex niżguraw li jkun hemm suq b'saħħtu l-Kummissjoni kienet ipproponiet regolament marbut mal-VSPs f'dan id-direttiva u eh, e-, e-, e-, proponew armonizzazzjoni sħiħa eh, Dan però jista' jwassal għal ċerti xkil permezz ta' regolamenti differenti f'pajjiżi differenti u dan jista' wkoll iwassal biex ibatu l-SMEs fost l-oħrajn għall sijar iż-żamma tal-prinċipju ta' pajjiż ta' oriġini huwa importanti huwa pilastru ta' dan ir-regolament u fil-waqt li ħna nistgħu nappoġġaw deroga oħra minħabba sigurtà nazzjonali f'każijiet estremi Eh, ċaqli jħor lejn dan il-prinċipju bħal levis per eżempju. Dan jista' jkompli dajje fil-prinċipju ta' pajjiż ta' oriġini għal din ir-raġuni u apparti wkoll in-noqqas ta' evidenza li dan ikun jista' jaħdem il-levis neħħew mill-abbozz tal-opinjoni tal-imkow il-ħarsin tal-prinċipju. tal prinċipju ta' pajjiż ta' oriġini huwa importanti wkoll anki brabta mal li commerce directive, u l importanti li nibqaw naħdmu b'rizda l-prinċipju. L-AVMS Directive għandha tkompli tappoġġa valuri liberali ehm, u tappoġġa wkoll kontenut Ewropew. Dan imur kontra l-approċċ xpronat mis-suq. Għal din ir-raġuni li żjar taħseb li elementi ġodda fuq is-servizzi għandhom ikunu limitati u ma jaqbżux l-20% li ġew preżentati mill-Kummissjoni fil-proposta tagħha. Kwoti aktar rola jistgħu jikkostitwixxu protezzjoniżmu. Fl-Ewropa għandna nkunu kburin mill-kontenut li nipproduċu u nixtiequ jifjorixxi wkoll eh, anki vizavi l-kompetizzjoni, hemm l-element ta' investiment ukoll u il- l-ideja li jkollna eh, kontenut ta' kwalità ogħla għandna nżommu il-limiti attwali tagħna ta' reklam għal 20 l-esperienza amerikana u rrit li f'limitu ta' 24 sija dan jista' jkun ta' detriment għal konsumaturi. Apparti minnek diversi kompaniji ta' reklamar għalu li dan mhux se jwassal f'żieda fitħul tagħhom anzi bil-kontra, ġifieri hemm ħafna li għandna nkunu pożittivi dwaru, però rridu nżommu f'moħħna li m'għandniex inwessaw l-ambitu lil minn dak li huwa prattiku jew xira. Protezzjoni ma nix nkunu protezzjonisti laqqas bil-levis u l-kwoti. U nirringrazzjakom, grazzi. Um, Julia Reader needs to leave quite soon, has asked to take the floor. Għam xaħat li jishtiq jitlaq. Eh, Staqsina jistax jitkellem qabel. Okej għalikom. Iva mela, naddi l-kelma l-kollega. Grazzi ħafna, grazzi ħafna l-kollegi tal-li bistkom fil-kju. Hemm ħafna fl-opinjoni tal-rapporter li jonċabna naqblu bla dubju li l-ambitu tal-e-commerce directive m'għandux ikun limitat lillin mill-status quo attuali u l-prinċipju ta' pajjiż ta' oriġini fid-direttiva IVMS e għandu jkun salvagwardjat. Apparti minn hekk naqblu wkoll li rridu nkunu kawti fl-approċċ tagħna brabta ma' responsabilità għal video sharing platforms eh, ta mal e-commerce directive. Ġifri minn banda naħsbu li l-possibilitajiet il konsumaturi li jirrapportaw il-kontenut tista' tkun ħaġa raġonevoli però mhux ċar kif pereżempju il-miżuri fuq il-pjattaformi marbutin mal-verifikazzjoni tal-età taħdem fil-verità. Għaliex importanti li narfu similitajiet però anke differenzi bej il-kontenut lineari u mhux. Pereżempju fil-Ġermanja kellna xi esperjenzi aħna bit-time windows imposti fuq l-internet li ovvjament ma tantx jagħmel sens għaliex dejjem ikunu qabżu l-10 flaxija x'imkien madwar id-dinja. Apparti minn hekk, għandna riservi wkoll bratta mad regolamentazzjoni tar-reklamar fil-qasam lineari. Hemmhekk aħna naqblu u naħsbu wkoll li fuq il-kwistjoni tal-video sharing platforms huwa importanti li id-definizzjoni tkunu xierqa li jkun hemm differenza bejn Audiovisual Media, Media Service li għandu responsabilità editorjali u għemmek japplikaw il-kwoti u mbagħad pjattaformi oħrajn li m'għandhomx responsabilità editorjali u allura il-kwoti ma japplikawx lanqas. Jina naħseb li l-abbozz tar-rapport fil-Kumitat Kalt jista' jiġi mitqis f'dan ir-rigward, però ovvjament kwalunkwe kjarifika merħabba bija li li tapplika kwoti għal dawn il-pjattaformi ma tantx jista' jagħmel sens ħaġa waħda fejn ma naqblux hija fuq ir-wol tar regolaturi. Aħna naħsbu li hemm il-ħtieġa li nsaħħu eh, l-indipendenza tal-xandar anke fuq livell Ewropew eh, dan huwa punt importanti għad diversità tal-medja u salvagwardja tad-demokrazija u dan huwa qasam li fuq u aħna se nkun qegħdin nresqu xi emendi Pero naħsbu li ġeneralment huwa importanti l kumitat Imko biex jikkonkludi l-opinjoni tiegħu eh, malajr. Din hija ħaġa possibbli wkoll biex niżguraw li fil-proċess ta' negozjat imbagħad eh, tħassib fuq l-applikazzjoni ta' l-e-commerce directive jiġu indirizzati anke mill kumitat Kulturali. Grazzi. Hemm xi ħadd mill ppa e hawnhekk fostna. Le? Madam Head, nil-ekan, titkellem għannu il-soċjalisti inti. Mikrofonu għal-kellim. Can you carry The translation wasn't coming through. Would you like to start again? Tista terġa tibda forsi għaliex ma xejn. Grazzi. Ah, the microphone is not working. Il-mikrofonu mu mhuwiex jaħdem. Jekk joġbok mela. Poġġi fuq siġġu ieħor jider li jett jaħdem qed nisimek jiena, però fil-kabini mu qed jasal xejn. Tajib wisq, mela. Mela, ek qegħdin nisimgħu kiva. Mela, nerġa' nibda mill-bidu. Grazzi ħafna rapporter, eh, Sinjura McClarkin L-aħħar darba diskutajna d-direttiva, kien hemm ħafna mistoqsijiet li saru wkoll. Eh, jiena trattajt mhux biss il- proposti tal-Kummissjoni per affarijiet oħrajn ukoll. Aħna għandna servizzi li jokkupaw ħafna minn ħajjitna u allura rridu nindirizzaw din il-kwistjoni mill-perspettiva tal-konsumatur. Rridu nkunu ċari fir-rekwiżiti tagħna nigarantixxu lill konsumatur jiġi mħares iż-żgħażagħ il-minorenni huma influenzati mill-kontenut li nsibu eh, f'dan il-qasam jiġifieri rridu jkunu mħarsin aktar dwar ir-reklam u prodotti rridu nkomplu nizgurraw li ġu mħarsin id-drittijiet tal-minorenni minnajr ma nesponu għama l-kampanji eh, ta' reklamar aggressivi. Jena demt fuq il-politika ta' reklamar għal ħafna snin rridu innaqsu l-ħsara l-individu u għas-soċjetà anke brabta mal-alkohol per eżempju. Fil-konklużjoni tagħna aħna nistgħu nagħmlu eh, dan. Rridu nżommu f'moħħna l-perikli tal-reklamar tal-alkohol. U anki eh, reklamar tat tabak fl-istess waqt rridu nħarsu wkoll il-konsumatur nigarantixxu s-sigurtà tagħhom u allura l-proposta ta' reviżjoni tad-direttiva hija opportunità tajba għalina biex nindirizzaw dawn il-punti, eh, nindirizzaw dawn l-sfidi li jitrattaw is-soċjetà multimedjali kollha. Irridu naħdmu b'mod li ma jiġri xejn li jagħmel ħsara lil libertà tal-espressjoni, però qegħdin nirrappreżentaw 28 pajjiż li jinsabu f'sitwazzjonijiet differenti, b-leġizlazzjoni differenti wkoll, u allura huwa meħtieġ li insibu bilanċ fil-proposti l-ġodda tal-Kummissjoni. Jiena fiduċjuża għal fatt li flimkien nistgħu naslu għal soluzzjoni tajba u rapport tajjeb bl blemendi li ġew prezentati, se nippreżentaw il-pożizzjonijiet tagħna imbagħad nittama l-rapport jert jisom b'mod li ninkludu l-perspettivi kollha, grazzi. Dita Sharon No, Kaya Kallas. Sina Sharon Sova, tix tkellem kaya Kallas, mela. Iva jina t-nitkellem fissa mishadu reporter talab nisa biex nsemmi xiftit punti favur ir-rapport tal dwar il-bilanċ ta' Sir McClarkin, importanti li aħna nsibu bilanċ anka bejn il-ħajja xogħol Rridu naraw illi il-kwistjoni tal-kwota snaw jekk ix verament ta' sewi. Il-autoritajiet tax-xandir ukoll. Rridu nikkonsidraw manka kontribuzzjoni finanzjarji jista' jkun mhumiex soluzzjoni. Din is-soluzzjoni m'għandix biss tkompri l-istati membri l-kbar, iżda anke l-istati membri żgħar u l-lingwi tagħhom. Id-dritt tal-espressjoni internet miftuħa l kulħadd u ċirkolazzjoni ħirsa tal-prodotti, servizzi u ċittadini. Għandi xi ftit kummenti minn tiegħi. Jiena nista' nitkellem issa. Iva, l-għanet jena xtaqt insaqsi, forsi li ċer li lek, jekk għamilni xaħġa dwar il-konflitt ta' interess li jem fuq il-rapporter fil-dan il-Kumitat Kult minħabba li dan il-rapport jiet id-deventi b'moċċar l-interessi ta' xandara ġifiri ma nafx. Jekk eh, nistaw xaħna nsaqsu din il-mistoqsija fil-konferenza tal-ċers tal-Kumitati, ma parti minnek il-pjattaformi tal-media sharing Jiena favur dak li għal rapporter għamda u ġifir li rridu nifmu illi n-nisa tiġibu ruħom mod differenti. U rridu nifmu l-imġiba tal-konsumaturi qabel ma nidlu l-liġijiet. Biex nilqu l-għanijiet tagħna, pereżempju, rajna illi self-regulation hija xi ħaġa li tista' taħdem anzi korregolamentazzjoni rrid ngħid, co-regulation tista' taħdem tajjeb fil-każ ta' tnaqqis tal-riskju tal-pornografija ta' tfal minħabba li t-teknoloġija qiegħda tiżviluppa b'mod maġġal ħafna. Jista' jkun li kemm naħorġu aħna bil-liġi, il-liġi tagħna ma tibqax rilevanti minħabba l-affarijiet ikunu diġà nbidlu ħafna. Jiena ma naħsibx li l-kumpanija għandha tkun edha tiddefinixxi il-kunċetti bħal hate speech jew affarijiet oħrajn naħseb li ma jistgħu jkunu parti mid-diskussjoni iżda m'għandhomx ikunu huma li jiddefinixxu l-kunċetti minħabba li dawn jista' wkoll jillimitaw il-ħelsin tal-espressjoni. Issa, fuq il-kodiċi tal-kondotta jina nista' nifhem li l-rapporter jippreferi li dawn il-kodiċi tal-kondotta jkunu sviluppati fuq livell nazzjonali. Zdejk aħna nixtiequ illi il-kumpaniji ikunu preżenti fuq livell Ewropew rridu wkoll jinħeġġu anka evalwazzjoni tal-kodġi tal-kondotta fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna, Dennis Tiam. Grazzi, Vicky. Skużani li wasal tard u ma stajċ nisma' dak kollu li ntqal sissa. Iżda nixtieq nisab ftit kommenti minħabba li għadna. Fil-bidu ta' din l-analiżi tal-opinjoni fil-grupp tiegħi aħna konna diġà tkellimna fuq ċertu punti dwar reklami per eżempju li jistgħu jaffettwaw it-tfal u semmejna l-pożizzjoni tal-Fissem Soċjalisti Demokratiċi u naħseb ukoll li aħna rridu noqogħdu attenti li meta nitkellmu fuq is-servizzi uffiċjali tax-xandir naħsbu li jekk aħna ħanħallu kollox fidejn. is jista' jkun li ma jkunx hemm servizz li jingħata lil minoritajiet ukoll. U aħna interessana li minoritajiet ukoll jiqdew bis-servizz bil-lingwa tagħhom. U kif qalet il-Kummissjoni wkoll fuq il-livell Ewropew ukoll. Ġifiri, Il-kwota sandu kunu limitati iżda fl-istess ħin aħna rridu li konna garanzija li dak li suq ma jistax jagħmel għandu jkun kopert minn dak li verament jixtiequ s-servizzi tagħna. Daw kienu l-ewwel kummenti tiegħi. Jiena konċa daw rapporter ukoll fuq il-rapport ta' qabel U naħseb li ftit mill-emendi li aħna qegħdin nagħmlu kol ħajkunu rilevanti għal dan ir-rapport. Grazzi. Are there any other speakers? Dita Sharon Sovek. Hemm xattijaw li xejn tkellem Dita Sharon Sovek, jogħġbok. Grazzi. Iva naħseb li l-kontrovazzjoni ewlenija tal-direttiva tal-IVMS illi ġiet refeduta. U pjuttost limitata. Naturalment u ovvju li aħna qegħdin nagħtu priorità l-aġenda tas-suq. Waħdin iżda jiena xtaqt li di reviżjoni tkun iktar ambizjuża u iktar restrittiva. Il-fatt li ħan introduċu kontroll brabta mal-età ta' persuna dwar eh, l-użu ta' ċertu u l-aċċess għal ċertu kontenut li xi ħaġa li hija importanti, għandna wkoll introduċu kontroll ħalli naraw illi il-minorenni ma jkollhomx aċċess għal ċertu kontenut. Iżda aħna rridu nkunu iktar realistiċi l-internet mhux pat television u minflok ma nippruvaw napplikaw ir-regoli tal-television għall-internet naħseb illi aħna rridu minflok innaqsu regoli fuq it-television li regolaw il-television aħna rajna il-servizzi tal-xandir dejjem kienu eh, problematiċi u anka l-sibilanċ huwa problematiku. Dwar il-kontenut Ewropew fuq televizjoni għanna 30%, 20% jew 10% dan mhuwiex target realistiku. Forsi ħadd ieħor jaħsibha mod ieħor. Jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti wkoll dwar il- fondi għal kontenut nazzjonali. Ħaġa oħra nixtieq nejt hija li l-aċċessibilità mandatorja wkoll għandha tkun inkluża fil-proposta. Aħna għalulna minnaħa tal-Kummissjoni illi huma ħajjippruvaw jagħmlu hekk iżda jiena nista' nara fil-proposta li ma semmewx il-weda tagħhom. Grazzi ħafna. Professor Fenn. Grazzi ħafna. Skużani li wasal tard, ma tant provajt nagħmel affarijiet f'taqqa li provajt nkun effiċenti ma insomma. Jiena nixtieq li nifokaw dak li ntqal minn dita dwar l-aċċessibilità għal kontenut. Din dan huwa punt li aħna ddiskutejna ma' bosta kollegi qabel ma ġejna hawnhekk għal din il-laqgħa. Jiena kolli ngħid li dan huwa punt li mhux indirizzat f'din il-proposta leġislattiva u Nikolli ngħid li dak li vera għandna bżonn llum huwa mhux biss li kulħadd jassumi r-responsabilità tiegħu illi kien punt li aħna diskutejna fil-kumitat tagħna iżda illi nifuka fuq l-aċċessibilità għal kontenut digitali. Importanti illi konsumaturi kollom aċċess għal kontenut digitali anke f'pajjiżi oħrajn meta jkunu insifrin pereżempju. U din hija xi ħaġa li aħna rridu niffukaw fuqha rridu niddirizzawha. jkolli ngħid li f'dan ir-rapport laqas biss qed insemmuha u nittamaw illi permezz tal-emendi li aħna nipproponu aħna nkunu nistgħu ntejbu din il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Ringrazzjakom. Nixtieq insaqsi xi ftit mistoqsijiet jekk tippermettu li qabel ma nkomplu nisimgħu il-kollegi, iva jiena smajtkom il-koll u naħseb li dan huwa dibattitu interessanti iżda nixtieq nitkellem mod partikolar dwar dak li intqal minn Kaja Kalas. Dwar il-fatt li rridu noqogħdu attenti li ma nkunux qegħdin nimponu wis regoli f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-ħelsien u libertà tal-espressjoni fuq pereżempju kwistjonijiet ta' hate crime ta' diskors ta' mibeta jew kella kwistjoni li għandhom xjaqsmu mal-protezzjoni ta' tfal, iżda jekk aħna ħan imponu wis regoli fuq dak li wieħed jista' jara bħala kontenut digitali nkunu qegħdin nillimitaw wis il-xandara. Għadu raġuni naħseb li minnek kaja nishtim kunna f'xtib ta' mendin tilbessibek eh, tressa fuq dan il-punt. Nappoġġa kiena naf li dan huwa punt sensittiv ħafna iżda kien hemm min għal illi Issa fl-aħħar ħanaslu għatmim tal- fazi editorjali li naraw aħna xinu għacċettabli u mhuwiex, aħna naħsbu li nkunu f'pożizzjoni diffiċli ħafna jekk aħna bħala politiċi nkunu preskrittivi ħafna u ngħidu dak li huwa aċċettabbli u dak li mhuwiex aħna. U apparti minn hekk għandi problema wkoll. Din il-kwissjoni tal levis E kif semmewa u diskrivew għal komissjoni Jina naf il-rapporter prova jibdel din il-ħagġa. Iżda jekk aħna għanna suq waħdin s servizzi dan ifisser allura illi kulħadd jista' jixtri servizzi fi stati membri differenti u jistgħu jkunu offruti wkoll fi stati membri differenti. Ma nistgħux aħna ngħidu jekk inti imponi, inti li inti kumpanija barra jaħdem toffri anzi, skużawni, servizz pajjiżi jiena ħan imponi li fuqek ċertu taxxa fuqek ħalli bekk jiena niproteġi lil dawk li huma nazzjonali. Issa hemm min jgħid li forsi jistaw jgħinu lil dawk li xandara nazzjonali illi pereżempju jixtiequ illi jaħdmu fil-pajjiż u joffru l-kontenut tagħhom fil-pajjiż illi forsi tuffrilhom ċertu inċentivi ta' taxxa din hija xi ħaġa illi mhix problema ta' xejn, iżda jekk aħna ħanimponu taxxa fuq mm, kumpaniji barranin u ngħidu illi fil-fatt dan ħajsi sabiex ngħinu l-kumpaniji lokali. Biss ma nsibx li aħna nkun qegħdin naħdu battitudni illi tirrispetta rispetta l-għanijiet tal-suq wahdini jina nittama li kun nistaw noħorġu b'kompromess ħalli naraw kif jista' jkunna kompetizzjoni ġusta iżda fl-istess jien l-produtturi kif ukoll xandara nazzjonali. Grazzi Sużawni li tkellimt qabel ħadd ieħor iżda xtaqt illi inħja fuq l-istonku din il-ħaġa. Issa il dan Dalton nixtieq kellem kjoġbok. Grazzi. Iva jiena nixtieq issa nassumi rwol ieħor ħan nisprimi l-opinjoni tiegħi personali. Naturalment il-kummenti tagħkom għaddijom lir-rapporter. Jina naħseb li regoli fuq il-kontenut audiovizuali jrid jridu jitnaqsu mhux jiżdiedu. Importanti li konna regoli jipproteġu l tfal din hija xi ħaġa importanti ħafna u rridu wkoll l-indirizzaw il-problema ta' diskors ta' mi-beda ta' hate speech. Iżda dak illi fil-fatt għandna fuq il-pjattaformi huwa illi l-konsumaturi għandhom iktar seta' fidejhom jistgħu jiddeċidu huma meta jaraw ċertu kontenut diġitali, jistgħu jiddeċidu huma meta jkollhom aċċess jew le. Ġifieri din kwistjoni u l-proposta tal-kwota ma toġobni xejn jien minħabba il jekk inti ħajkollok din kwota ta' 20% inti forsi laqqas biss rajtu daw l-20% ma naħsibx li tagħmel daqshekk sens. Apparti minn hekk naħseb illi bil-VSPs dawn mhumiex nies li għandhom is-seta editorjali ġifiri ma nistax nifhem kif dawn jistgħu jirrispettaw il- kriterji ta' l-edizjar ta' dawn l-access għal kontenut. Nittama illi aħna nkunu nistaw nifukaw iktar fuq is-seta li rridu nataw l-konsumaturi sabiex jazlu huma mhux biss nifukaw fuq il-fatt li rridu nipproteġuhom il-konsumaturi. il il konsumaturi Fuq il-punti l-oħrajn, naturalment, ringrazzjakom tal-punti tagħkom ħana ddihom l-rapporter tista' nħu gost li kellna l-ewwel stadju ta' diskussjoni u qed nara li nistgħu naqblu fuq ħafna affarijiet, jiġifieri żgur li r-rapporter ħatkun tkun kuntenta. Kummissjoni forsi tista' tgħidilna daqsxejn iktar fuq il-konflitt ta' interess għaż-żewġ co-rapporters li huma fil-bord tad-diretturi Mela kif ħanejda di ma kienx hemm maġġoranza. Fost il-gruppi li komplu jappoġġaw, jappoġġaw. Grazzi ħafna, ċer, grazzi ta' din ta' dan l-abbozz l-opinjoni. Jiena wara li smajt lilkom u rajt l-opinjoni u kol naħseb illi nista' ngħid li naqblu fuq l-għanijiet ta' iżda għandna idea differenti ta' soluzzjoni tista' fuq il-media sharing platforms aħna provajna nżommu bilanċ bej il-bżon ta' protezzjoni u li rridu nagħtu iktar għażla lil konsumatur. Aħna nistgħu nifmu li intom għandkom l-intenzjoni illi jkun hemm iktar co-regulation jew inkella self-regulation Aħna, biex tunajdulkom iżda legalment iżda din miex possibli minħabba li dan huwa abbozz ta' direttiva. Iżda aħna għallunna li f-direttiva aħna ma nistawx nobbligaw l-istati membri u ngħidulhom kif ħajim għandhom jimplementaw din id-direttiva. Aħna nasbu li importanti ħafna illi konna ktar lok għal co-regulation, iżda ma nistawx nimponwa fuq l-istati membri parti minn hekk naqblu perfettament magħkom illi fil-fatt iridu naħdmu fuq dawn il-linji li semmejtu intom għalhekk fil mekkanizmu ta' deroga aħna zidna l-perjodu ta' skadenza li nallokaw minħabba li diġa konna f'sitwazzjonijiet fej kellna nadottaw deċiżjoni ta' deroga u nista' nserħilkom raskom illi dawn huma verament deċiżjonijiet diffiċli li, li tieħu il-Kummissjoni kollha bżonn il-ħin illi għandha bżonn sabiex tanalizzaw kull darba li aħna użajna din il-proċedura ta' regola kellna bżonn il-proċedura li tista' tippermettilna li aħna nagħmlu konsultazzjonijiet kollha li huma possibbli. U dan it-tarif tekniku għalina huwa importanti ħafna u għalhekk aħna qegħdin nipproponu li nżidu dan il-perjodu ta' skadenza sabiex inkun iktar realistiċi sa fuq il-kwotas għal dawk li prudaw is-servizzi on, demand, l-on demand service providers. Aħna ma nasbux li soluzzjoni ideali hija li konna kwota minħabba li issa kollok kwota ta' 20 Iżda minħabba li għattejt eh, kif għattejt inti jiena niddeċidi li naqbad nuża Netflix u mur nara 80% li juħor ġifiri għalek ma tantx tagħmel sens il-kwota u għalhekk fil-proposta tagħna aħna introduċejna kwota zaħira ta' 20% iżda fl-istessin daħalna l-obbligu li għandna nippromovu koll nadmu fil-promozzjoni ta' ċertu kontenut Ewropew. Issa dwar dawn il levis din it-taxxa tista' tkun imposta fuq kumpaniji barranin aħna qegħdin nippruvaw nirriflettu r-realtà u fl-ewwel ta' Settembru din is-sena l-Kummissjoni adottat proposta fuq sistema ta' levies li kienet analizzata wkoll fil kuntest tad direttiva ta' servizzi ta' audiovizuali U s-sistema kienet li aħna nimponu leviz fuq kumpaniji kollha li qegħdin jikkompetu f'suq partikolari ta' stat membru wieħed ħalli naraw li kulħadd huwa suġġetta l istess obbligi finanzjarji. U l-Kummissjoni għadha tgħid li fil-fatt dawn it-tip ta' levis huma l rin mill-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva u aħna dak li qed nagħmlu f'din il-proposta wara niċċaraw sitwazzjoni legali iżda fl-istess ħin aħna xtaqna nagħmluha ċara illi dan ma jħodniġ f'direzzjoni li ma toġobniġ. Per eżempju, jekk dan jintuża biss għal promozzjoni tal-produzzjoni tal-affarijiet li namlu aħna lek aħna xtaqna li konna dawn ir-regoli minħabba illi aħna xtaqna li nimponu l-istess taxxa għal kulħadd li qed jikkompeti fl-istess suq għalhekk aħna xtaqna illi konna din il-kjerifika fit-test legali ħalli naraw li ħadd ma jkun f'pożizzjoni ma jispettax ir-regoli statali u dak kien biss biex eh, Nċaralkom, nispiegalkom li dikija liġi bħalissa, issa fuq il-reklamar, kif intqal. Diġa Ntqalli li hemm bżonn ta' ta' tnaqqis ta' regoli f'ċertu kuntesti. Walek aħna din proponu li għandna jkollna iktar flessibilità li tingħata li xandara minħabba il-fatt li dawn l-20% illi aħna din insemmu llum mhumiex 20% li għadhom meħtieġa jkolli ngħid u għal din raġuni jekk ikun hemm abbuż ta' reklamar aħna x'namlu. Mill-ewwel naqbdu nużaw it-tablet fejn memx reklami, ġifiri, xandar li ħajabbuża l-20% tiegħu ħajkun jgħat isu jagħmel suċidju fuq livell kummerċali. U aħna naħsbu li din hija xi ħaġa li fis-suq stess ħa tirranġa ruħha waħida. Nixtieq intenni dak li għal kummissarju Ottinger illi jekk il-kolleġislaturi jikkonkludu li ir-regoli fuq l-aċċessibilità għandhom ikunu inklużi hawnhekk naturalment jiena nista fil-fatt ngħid li dan jista' jkun possibbli. Iżda fl-istessin aħna qedna illi dawn huma regoli li jistgħu japplikaw ukoll għal minħabba li għandna ċertu strumenti legali a dispożizzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Would like to come back in for comment or is she finished? Ir-rapporter tixtieq tikkummenta jew il-ħsta. Eh, naħseb li tixtieq taħdem mal-kollegi sabiex niksbu opinjoni pożittiva fl l Il-data sa meta jistgħu l-emendi hija l-17 ta' Ottubru, jiġifieri nhar it-tnejn filo eh, f'noqsa nofsinhar. Okay, are now going to move on to... Mela, sen komplu issa billi inħarsu l-instrumenti għal strumenti għal regolamentazzjoni aħjar fl-qas għal tal-konsumatur. Għanna maħna l-dan li ser ikellimna dwar il-Consumer Impact Assessment Tool u l-Consumer Scoreboards. Natikom mal-ewwel il-mikrofonu malli ikollna l-slides lesti. Mela, grazzi ħafna jekk jogħġbok. kull minnet jitlaq bħalissa ma jimportax mill-konsumaturi. l-kom isimkom. Ok, good. I've taken their names and we want... Ma jimportax ħatta l isimom dan insemmu fil-laqa tal-koordinaturi. Nat il-mikrofonu lil Dan. Grazzi, Signora President. Grazzi tal-li ipprovajt eh, li reklam tajjeb. Mela, Grazzi tal-li tajtatuni din l-opportunità biex niprezentalkom dawn iż-żewġ punti. Il-Consumer Market Scoreboard imbagħad l-għodda ta' evalwazzjoni ta' impatt fir-rigward tal-konsumatur ukoll. Minna mela, ħana nfakkarkom ftit fil-kontest il-Consumer Scoreboard twaqqaf fl-2008 u kien il-parti prinċipali ta' data ta' konsumatur qed analizza il-Kummissjoni. Hemm żewġ tipi ta' scoreboards, it-tnejn li huma jevalwaw il-riżultat fis-suq uniku hemm imbagħad il-Consumer Conditions Scoreboard li ħareġ eh, l-aħħar f'Settembru tal-2015 li jevalwa il-sitwazzjoni tal-konsumaturi fi stati membri differenti. L-arfin, il-fiduċja li kollom, il-konformità, l-infurzar, il-menti u riżoluzzjoni għal tilwim. U kif ukoll miżuri li jittieħdu f'kwistjonijiet transkonfinali Imbagħad għandna il-Consumer Market Scoreboard li jinsan nkun qed nitkellem dwaru f'din il-preżentazzjoni. L-aħħar edizzjoni kienet f'Settembru ta' din is-sena, ix xar li għadda. Dan iħares lejn l-andament ta' swieq mill-perspettiva tal-konsumaturi u jħares lejn aspetti differenti, l-komparabilità, l-azla, il-fiduċja, jekk ikun xi xi tip ta' detriment u l-aspettattivi tal-konsumaturi dawn l-scoreboards għaddew minn reviżjoni dettaljata tal-metodoloġija tagħhom fl-2013 sa l-2015. Kellna wkoll appoġġ xjentifiku mill-JRC, mill-Joint Research Center. U anke s-segretarjat tal-IMCO għenna f'dan il-proċess. Dan wassal sabiex għamilna eh, ħafna titjib fil-metodoloġija Issa ser nitkellem fuq l-aħħar eh, Market Scoreboard tal-2016. Biex nibda nixtieq ngħid li dan jagħtina idea ta' kif iċ-ċittadini eh, jesperjenzaw l-swieq tal-konsumatur għabbażi ta' data li inġabret fl-2015 u dan huwa ibbażat fuq il-ħames survey fuq skala kbira li talab e, li ġabar l-esperjenzi tal-konsumaturi u l-idejat tagħhom fir-rigward tas-swieq. U dan ikkopri l-istati membri kollha flimkien mal iżlanda u n-Norveġja. U ħadna 500 intervista għal kull suq ħlif għal erba pajjiżi fostom Malta fejn kien hemm 250 intervista. Peress li id-data inġabret fil-2015 tħares lejn andament ta' swieq u anke tħares lejn dawn is-swieq qabel ma ġew imnedija inizjattivi mill-Kummissjoni Juncker u qabel ma dawn eh, bdew jaħdmu. Mela, Issa, aħna għamilna monitoraċ ta' 42 suq fl-edizzjoni tal-2016 l-indikaturi prinċipali li bihom għamilna kategorizzazzjoni huma l-MPI, Market Performance Index, li huwa magħmul minn dawn il-ħames aspetti differenti. Il-komparabilità tal-offerti kemm huwa faċli l-konsumaturi iqablu l-offerti fis-swieq il-fiduċja kemm il-konsumaturi jafdaw fin-negozji u kemm dawn jimxu mar-regoli. Mbagħad l-aspettattivi kemm jintlaħqu l-aspettattivi tal-konsumaturi fis-swieq differenti. L-għażla kemm huma kontent il-konsumaturi bl-għażla li hemm ta' eh, service providers disponibbli. U x'effett detrimentali kien hemm fuq il-konsumaturi minħabba nuqqas ta' servizzi relatati mal-konsumatur. Kif semmejt, aħna għamilna reviżjoni sħiħa tal-metodoloġija u daħħalna ħafna titjib fostom l-importanza tal-aspetti differenti u kemm jingħataw importanza fid-dawl tal-indiċi kollu huwa eh, jiġi stabbilit minn dawk li jkunu qed iwieġbu s survey stess huma stess jiġifieri jagħtu l-importanza lil dawn l-aspetti kollha differenti. Issa, ir-riżultati prinċipali. il-riżultati prinċipali juru illi kien hemm titjib sinifikanti fil-funzjonament tal swiq tal-konsumatur mill-perspettiva tal-konsumaturi. U dan juri żieda fix-xejra pożittiva li rajna fl-2010. Rajna ukoll illi ħafna servizzi edin jitjibu brata iktar maġla bejn l-2013 u l-2015 aktar mis-settur tal-prodotti u dan qed inaqqas id-diskrepanza li kien hemm. Aħna provajna nifmu x'wassal għal dan it-titjib. L-konklużjoni li wasalna għalija kienet illi pereżempju aħna rajna jekk kondizjonijiet ekonomiċi u l-kupru ekonomiku jistax ikun raġuni għalfejn kien hemm dan it-titjib. Iżda milli rajna dan mhuwiex minnu. Anzi, dan huwa riżultat ta' riformi li ġew introdotti fi stati membri differenti, riformi strutturali li qegħdin jagħtu riżultati biex il-konsumaturi għandhom esperjenza iktar pożittiva. Hawnhekk fuq il-slide tistgħu taraw kif evolvew is-swieq differenti. L-iktar żieda marġla kienet fis servizzi finanzjarji, per eżempju, iżda xorta waħda għada l-iktar waħda baxxa fost is-servizzi kollha. X'wassal għal din il-bidla? Hawnhekk kellna żieda fil-fiduċja tal-konsumaturi fil-negozjanti fil u anke żieda fl-aspettativi u kemm jintlaħqu l-aspettativi tal-konsumaturi u kien hemm ukoll żieda sostanzjali fil-komparabilità tal-offerti differenti li jkunu disponibbli. Hawnhekk qed taraw kif iż-żieda fl-2015 tkompli tibni fuq il-bidliet li kellna fis-snin preċedenti. Issa, li ma swi sejrin tajjeb li ma marru għall-aħjar liktar. Unek għandkom il-rizultati. L-aktar tlieta li marru tajjeb huma l-akkomodazzjoni tal-vaganzi, eh, servizzi ta' servizzi kulturali u ta' entertainment u servizzi ta' sports kommerċali. Imbagħad l-ar għandna s-servizzi tal-real estate tal-proprjetà, eh, is-self tal-banek u il-prodotti ta' investiment. Dawn anke kienu dejjem l-aħħar tlieta e, eh, fi-studji preċedenti li għamilna. Issa, fuq il-prodotti l-aħjar li marru kienu il-kodba, l-magazines u gazzetti, il-prodotti ta' entertainment u appliances għad djar. U l-aħħar tlieta u koll u ma simili għal dawk tal-istudji preċedenti il-karburanti għal-vetturi, prodotti tal-laħam u karozzi second hand. Il-banek sejrin aħjar ma xorta mux tajab bizzejiet. Il-self, il-karti ta' kreditu, l-kontijiet tal-bank u anke servizzi tal-ferroviji li qed jitjiebu. Issa, il-gruppi ta' swiq differenti, il-clusters. Din il-graf turikom fuq l-assi vertikali kemm zdiet il-performance tagħhom. Per eżempju, il-cluster ta' servizzi bankarji, per eżempju, dawk servizzi finanzjari li ma jinkludux l-assigurazzjoni, liktar li oliet. Imma xorta waħda meta tħares lejn l-assi orizzontali hija l-iktar waħda baxxa. Meta mbagħad tħares lejn is-servizzi ta' rekreazzjoni huma l-inqas li għamlu avvanz. Is-sitwazzjoni hija kemm xejn differenti fil-swieq tal-prodotti fejn qed naraw illi il-clusters li marru l-aħjar huma il-prodotti li huma semi-durable li għamlu titjib sostanzjali u il-prodotti ta' ta' vetturi u koll li għamlu um, titjib sostanzjali. Mela, jena sissa u Rejskom il-medja madwar il-stati membri kolla għat kollox flimkien, iżda hemm ħafna diskrepanzi fuq kif is-swi qed jaħdmu fil-stati membri differenti. U hawnhekk qed taraw e, tlet swieq differenti li liktar iktar li hemm diskrepanza fihom fir-rigward tal-andament tagħhom. Għandek l-aħjar ħamsa u l-ar ħamsa għal tlieta li huma u l-ikbar diskrepanza hija fis-servizzi tal-elettriku u hemm ukoll ħafna differenza fil-provissa tal-ilma fejn hemm eh, diskrepanza wkoll anke servizzi tal-ferroviji. Dan jurina li fadal ħafna x'namlu biex intejbu l-funzjonament tas-suq fuq livell tas-suq uniku. Issa, ħanħares ftit lejn aspetti Eh, dettaljati. Is-servizzi finanzjari l-aktar li marru l-qoddim, imma xorta għadhom nar settur. Eh, Suq ta' telekom l-iktar li għandhom eh, consumer detriment. Minħabba li kunem ħafna problemi ta' spiss. Hawnhekk għandna l-iktar rata ta' konsumaturi li jirrapportaw problemi. Imbagħad riżultati juru illi s-servizzi tal-proprjetà huma l-iktar baxxi fejn l-inqas li hemm fiduċja tal-konsumatur u li kellhom l-iktar ehm, riżultati baxxi f'rigward l aspettattivi tal-konsumatur. Kien hemm ukoll eh, konsumaturi fejn jaqilbu il-fornitur tal-elettriku tagħhom u f'dawn is-swieq rajna 14-il suq fejn l-ewwel darba mill-2010 li għandna iktar konsumaturi li qegħdin jaqilbu l-fornitur tagħhom. Din hija l-ewwel darba minn 2011 li hemm daqstant żieda. Fis-servizzi tal-assigurazzjoni għanna l-ikbar detriment meta hemm il-problemi, iżda l-problemi ma jqumux daqshekk ta' spiss. Għax biex tqum problema, irti tisseħ xi ħaġa li mhux soltu isseħ biex titħol fisseħ l-assigurazzjoni. Mela hawnhekk għandna 11% tal-konsumaturi li urraw illi qalbu il-fornitur tagħhom fil-2015 u dan juri żieda meta mqabbla mal-2013. huwa il-kontra ta' dak li rajna fil-2011 sa 13. Dan qed issir għal l-aktar fis-servizzi ta' rekreazzjoni u l-inqas ta' servizzi bankarji. L-inqas baxxa, l-iktar waħda baxxa hija ta' 7% fil-self. Issa, ir-rata ta' bidla tal-fornituri mhux neċessarjament ifisser kemm jagħti jaħdem tajjeb is-suq aħna saqsejna numru ta' mistoqsijiet oħra, bħal pereżempju kemm sabu għaffax il-konsumaturi biex jibdlu s-servizz tagħhom, jekk bidlu u dawk li ma bidlux is-servizz tagħhom għalfejn ma bidlux. U fuq il kemm kien faċli li wieħed jibdel il-service provider tiegħu, hawnhekk qed naraw eh, gruppi ta' swi differenti U kienu nek pjuttost faċli li wieħed jibdel għas servizzi ta' rekreazzjoni u servizzi finanzjarji. Imma fit-telecoms pereżempju kienet aktar diffiċli l-analiżi skont is suqturi li l-konsumaturi sabuha iktar faċli li jibdlu il-service provider tagħhom għal kwistjonijiet ta' sport, assigurazzjoni tad-dar u self u l-prodotti ta' telefon u pensjoni l-iktar li kollom rata baxxa. Is-self għal dal-boħra jinsab fl-aktar rata baxxa u ma kienx hemm bidla meta mqabbla mar-rati preċedenti. Għall-ewwel darba f'din l-edizzjoni tal-scoreboard aħna għamilna analiżi statistika biex naraw kif dan kif dawn l-affarijiet jaffettwaw il-perċezzjoni tal-konsumaturi lejn is-swieq. Dan jippermetti li wieħed jikkalkula l-affett net ta' karatteristiċi differenti billi pattu għalihom karatteristiċi oħra. Is-situazzjoni finanzjarja turi li din kellha l-iktar effett fuq l-andament tas-suq ġenerali u anke tal-aspetti differenti tal-MPI. Il-konsumaturi li jisibuha diffiċli li ilaħqu taw aktar rati baxxi, eh, rating baxx l-andament tas-suq minħabba li għandhom aċċess limitat għal ċertu prodotti fis-suq. Dan l-aħħar fi fran anzi aħna ippubblikajna studju fuq il-vulnerabilità tal-konsumatur li kompli jisaxħaħ din l-evidenza. Il-konsumaturi illi jistibu ruħom situazzjoni finanzjarji diffiċli ikollhom iktar problemi ta' aċċess bħal pereżempju li ġu esklużi minn ċertu servizzi għax ma jkollhomx credit card jew ma jingħatawx loan. U dawn huma eh, suscettibli għal iktar affarijiet imbagħad l-edukazzjoni turi wkoll li tħalli impatt fuq l-MPI kif evalwat mill-konsumatur. U dan għandu rabta b'mod negattiv bejn il-livell ta' edukazzjoni u il-marka li tingħata fuq l-scoreboard tal dak is-suq. Għalhekk ikollhom aspettattivi ola u allura jagħtu eh, skors baxxi. Aħna ħarisna wkoll in indikaturi oħra li mhumiex parti tal-indiċi prinċipali u naraw kif dawn jorbtu mal-partijiet differenti. Per eżempju, meta wieħed janalizza il-prezzijiet, rajna illi hemm rabta bejn il-faċilità li wieħed jaqleb is-service provider u il-livell tal-prezzijiet. Iġifiri, l-prezzijiet ikunu iktar baxxi fejn ikun iktar faċli li wieħed jibda l-service provider u fis-swieq li huma mniżla hawnhekk bħal kodba rivisti, servizzi tal-posta, assigurazzjoni tal-vetturi. Hawnhekk naraw rabta bejn il-konsumaturi jevalwaw l-għażla li kollhom fidejhom u il-prezzijiet għalli kuma jkunu kontenti b'din l-għażla u il-prezzijiet ikunu iktar baxxi. Dan għalhekk jagħtina idea ġenerali tal-dan il-scoreboard. Id-dokument huwa disponibbli fuq il-website u għandna koll fact sheet u infografik. Jiena lest li inwieġeb kwalunkwe mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi għal darba. Should I move to the next presentation or? Għaddi għal-prezentazzjoni l-oħra jew nkella le. Nistgħu ngħaddu għali Iva. Grazzi. Sa kemm hemmx mistoqsijiet fuq din l-ewwel waħda. Għaf li għandha mistoqsija. Eh, iva għandi mistoqsija. Dwar dawn il numri li intom t-tuna fuq il-bidliet ta' dawk illi joffru l-fornitur ta' servizzi ġifiri. Inti jattajt illi din hija xi ħaġa li hija ħafna aħjar milli kif għandna fil-kwas tat telecoms. Forsi intom Jinaxxilkom taraw jekk hemm xi rabta mal-bidliet fit-trattati minħabba illi naf li fil-kuntest tal-kontratti għanzi mux ta' trattati ritnejt. Għax naf li fil-kuntest tal-telekom sem kontratti li per eżempju jkunu għal xi sentej jew tliet snin. Illi fil-fatt din ma tikkonċernix dan it-tip ta' bidliet fil-kontratt iżda jekk fil-kuntest tal-assigurazzjoni tukas ikun hemm bidliet dan jista' jsir mill-ewwel ikun jieħu effett din il-bidla tieħu effett mill-ewwel qabel mal-kontratt ikun skada tista' tgħidilna forsi għalfej f'qasam partikolari hemm dawn il-bidlet u mbagħad f'qasam ieħor jħassu differenti. And, and the way I read this slide is that you're saying Inti isek għettejt li fl-osma kolla il-sadisfazzjon tal-konsumaturi fis swieq ta' konsumaturi kiber U l-punt finali li għamilt ukoll. E, jiet jorbot sodisfazzjon tal-konsumaturi ma l-għażla tal-konsumaturi. Isak qed li fejn il-konsumaturi kollu għażla jkun hemm prezzijiet aktar baxxi u jkun hemm livelli ogħla ta' sodisfazzjon. Hekk ġifieri isek qed tgħid inti. Grazzi. Mela, fuq l-switching l net. Hemm żewġ tipi ta' switching. Eh, waħed minnhom jissejjaħ external switching, jiġifieri tibdel il-provider, però tista' tibdel il-prodott ukoll. Il-kuntratt tibqa' mal-istess fornitur internal switching dan. Dan il-mod mhux qegħdin inkejlu l-switching intern. Aħna isna biss dak estern. Però qegħdin nikkonsidraw għal wave li jmiss li nqisu wkoll l-switching intern. Ġifieri in-nies li jibdlu l-prodott però jibqgħu taħt l-istess fornitur. U anki dwar ir-raġuni għal Meta ma jkunx hemm switching qegħdin ninkludu l-possibilità wkoll li forsi kien hemm prodott aħjar jew sabu alternattiva aħjar mal-fornitur tagħhom. Aħna għamilna stħarriċ ukoll fuq eh, l-switching estern minn id-dettall, però eh, rapport fuq dak l-indikaturi u għadin inqablu dak li jista' jitqabbel ġifiri l-istess mistoqsijiet li staqsejna għaż-żewġ stħarriġiet. Però ovvjament mill-proporzjon ta' switching ma nistawx nisiltu konklużjoni definittivi, għalhekk aħna qegħdin inqisu wkoll il-faċilità tal-switching fost dawk li qalbu s-servizz u r-raġunijiet għalfejn wieħed ma qalibx. U n-nies li qalbu l-fornitur qalu li waktar aktar faċli li wieħed jaqleb fil-qasam tal-assigurazzjoni aktar mill-li fit-telecoms u r-raġunijiet li semmejt inti jaf ikunu raġunijiet validi. Brabta ma' tip ta' kontratti ġifiri. Issa jekk il-soddisfazzjon tal-konsumaturi żidiet fl ma kollha, Dan l-indikatur li mhux biss sodisfazzjon tal-konsumaturi, però anki esperjenza konkreta, komparabilità, per eżempju, għażla, fiduċja, eċetera. Detriment minħabba problemi, dan żid in ġenerali bħala aggregate fis-swieq kollha li fokajna fuqhom. Xi wħud minnhom żdiedu daqsxejn, oħrajn żdiedu b'mod konsiderevoli, però Meta narraw is-swieq u l-pajjiżi hemm eżempji fejn f'pajjiżi speċifiċi ċerti joqsma naqsu bħala prestazzjoni. Dawn huma riżultati aggregati però. Però mbagħad jekk tidħol fid-dettall tara differenzi fir-riżultat u dak li jurejtkom ukoll slide fuq il-prestazzjoni differenti fil-pajjiżi differenti din tapplika wkoll l-evoluzzjoni mill-wave preċedenti għal din l-wave hemm differenzi sostanzjali bejn il-pajjiżi. Dwar l-għażla mbagħad aħna introduċejna dak li naħsbu li huwa titjib eh, dwar il-mod kif tiġi mistoqsija l-mistoqsija fuq l-għażla għaliex din id-darba ma staqsejniex neċessarjament dwar aktar għażla versus inqas għażla, però staqsejna dwar kif kemm mu kontenti eh, l-konsumaturi blazla. Il-filosofija eh, essenzjalment hawnhekk xi ħaġa wkoll mitluba minn diversi partijiet interessati kienet li aktar għażla mhux dejjem bil-fors tkun aħjar għal-konsumaturi. Għaliex hemm bżonn elementi oħrajn kemm hu faċli wieħed tqabbel trasparenza, fiduċja, eccetera. Ġifiri l-mistoqsija fuq l-għażla kienet fuq kemm kontenti kienu l-konsumaturi bl-għażla disponibbli. U fil-fatt naraw li fil-pajjiżi fejn konsumaturi wieġbu li huma aktar kontenti bil-għażla disponibbli f'dawk is-swieq disponibbli f'dawk il-pajjiżi li huma elenkati hemmhekk insibu prezzijiet orħos ukoll. U din hija xi ħaġa li se nkomplu ninvestigaw biex naraw kemm hija b'saħħitha din il-korrelazzjoni kemm tibqa' b'saħħitha fil-ġejjieni u naraw ukoll kif taħdem fis-swieq oħrajn li ma fokajniex fuqhom din id-darba. Nista nistaqsik mistoqsija joħrek jogħġbok. Iva, bidli esterni rrit ngħid jiena. Għaliex. Dan huma affarijiet differenti l-esterni u l-interni, ma għandi mistoqsija oħra. Jiena smajt referenza għal ħarsien tal-konsumaturi vizavi prezzijiet aktar baxxi. Inti s servej tagħkom qis ukoll il-kwalità ta' servizzi jew prodotti jew inkella fokajtu biss fuq l-għażla u l-prezz. Il-prezzijiet mhumiex parti tal-indikaturi tal-prestazzjoni tas-suq li użajna huma indikatur addizzjonali li nqisu f'korrelazzjoni mal-indikaturi tagħna. Il-kwalità mistoqsija waħda li hija parti mill-MPI, jiġifieri sa fejn is-suq laħaq l-aspettattiva tal-konsumaturi fitna xil xar preċedenti. U għemmek, dan huwa wieħed mill-elementi li wera żieda sinifikanti fl-2015. Wieħed mill-ixpruni l-aktar importanti fl-imkien mal-fiduċa Wieħed mill-ixpruni ewlenin tat titjib ġenerali. Ovvjament biex qegħdin nistaqsu mistoqsijiet dettaljati dwar il-kwalità, dan huwa aktar suġġett għall-istudji dettaljati li ġillu nagħmlu bħala segwitu għall-scoreboard fejn naraw swieq li ma tantx marru tajjeb, pereżempju, eh, nagħmlu segwitu bl-istudji dettaljati biex nifmu eżattament x'inhu huma raġunijiet wara in-nuqqas ta' sodisfazzjon tal-konsumatur biex ngħidlek. Però Dak li nista ngħidilkom dwar il-kwalità. Let's move on to the second presentation. Naddu għattini prezentazzjoni. Forsi nistgħu nitalmu aktar jekk inqisu d-data skont il-pajjiż għaliex hemm ħafna stqarrijiet ġenerali. Jaf ikun aktar utli għalina kif ikun nifhmu xiridu l-konsumaturi. Però ma naħsibx li tista' tweġiba issa din il-mistoqsija, però forsi jekk nidħlu f'aktar dettall forsi nitalmu aktar, però sa frattant ngħaddu għattini prezentazzjoni. Mela, dwar l-aħħar punt tiegħek iva assolutament naqbel miegħek fl-scoreboard hemm ukoll. il fixis tal-pajjiżi li huma aktar dettaljati skont il-pajjiż hemmhekk li juru kif imorru s-swi imqabbel ma' snin preċedenti f'pajjiżi partikolari u anke imqabbel mal-medja Ewropea u hemm elaborazzjoni wkoll narrattiva li tispjega jekk hemmx pajjiżi pereżempju fejn is-swieq imorru tajjeb imbagħad ikun hemm ukoll narrattivi dwar dawk il-pajjiżi li tagħhom is-swieq ma jmorrux daqshekk tajjeb. Però d-dettall kif qed insibuh f'dawk l-istudji aktar dettaljati li jiffokaw fuq il-pajjiżi speċifiċi. Issa ngħaddi biex nippreżenta l-odda fuq l-evalwazzjoni tal-impatt tal-konsumaturi. Dan huwa strument li żviluppajna is-sena l-oħra u li ġie adottat bħala parti mill-pakket ta' regolamentazzjoni aħjar tal-Kummissjoni Ewropea. Kif nafu aħna nibdew mill-premessa li l-kwalità tal-għażliet tista' tissaħħa permezz ta' prinċipji aħjar meta niġu biex nimplementaw il-politika tagħna. Il-linji gwida tal-Better Regulation huma applikati mis servizzi tal-Kummissjoni biex jiżguraw li l-politika tkun msejsa fuq l-evidenza u jkollna l-informazzjoni relevanti li fuqha nibbażaw id-deċiżjoni tagħna biex niżguraw deċiżjonijiet f'waqthom għaliex l-analiżi tkun tittiġi modulata skont is-sinifikanza tal-impatt Il-linji gwida u l-enin regolamentazzjoni aħjar jinkludu rekwiziti u obbligi għal kull pass fiċ ċiklu politiku u toolbox tati aktar gwida biex tgħin l-prattikanti fl-applikazzjoni tal-prinċipju ta' regolamentazzjoni aħjar. Ġifri din l-odda hija parti minn din it-toolbox u l-odda mhumiex vinkolanti sakemm ma ikunx qed jingħad b'mod espliċitu dak li rajna bħala impatt fuq il-konsumaturi jidher li hemm interess dejjem jikbar dejjem jikber u involviment ukoll min-naħa ta' dan ta' din l-odda l żviluppajna. Il-kontenut jinkludi tliet elementi l-ewwel net il-ħsieb tal-evalwazzjoni tal-impatt tal-konsumaturi għalfejn huwa meħtieġ li ssir din l-evalwazzjoni Ġifiri, mbagħad hemm id-dimensjoni tal-impatt tal-konsumaturi u mbagħad ukoll il-metodi u d-data disponibbli għall-appoġġ. Evalwazzjoni xirqa tal-impatt tal konsumaturi hija xi ħaġa orizzontali tapplika għal sensiela wiesa ta' politiki. Dan huwa dovut għal prodotti u swieq dawn dejjem iżidu fil-komplessità tagħhom illum il-ġurnata anke il-ħtieġa dejjem jivolvi ta' soċjetà li qed tixjih u ta' popolazzjoni vulnerabbli ekonomikament. Il-konsegwenzi wkoll tal-kriżi ekonomika li għadhom jinħassu f'ċerti pajjiżi Ewropej u minn ċerti kategoriji ta' nies il-ħtieġa li jkun hemm konsum aktar sostenibbli, l-overload ta' informazzjoni dejjem jiżdied u l-ħafna wkoll talbiet biex il-konsumaturi jagħmlu l-aħjar għażli tanki viżavi il-liberalizzazzjoni tas-suq f'ċerti joqsma. L-għodda operattiva għall-evalwazzjoni hija msejsa fuq ċerti mistoqsijiet eh, ewlenin dawn insibuhom hawn. L-ewwel net eh, l-alternattiva jista' jkollha impatt fuq l-abilità tal-konsumatur li jibbenefika mis-suq intern hawnhekk qegħdin insemmu politiki li jnaħħu xkil trasconfinali bħal pereżempju geoblocking jew diskriminazzjoni skont ir-residenza tal-ċittadin. Imbagħad il-mistoqsija l-oħra L-alternativa jaf taffetwa l-prezz kwalità jew disponibilità jew l-għażla tal-prodotti u servizzi. U f'dan ir-rigward nistgħu ngħidu pereżempju li il-politika li żżid il-kompetizzjoni x'aktar twassal għal prezzijiet aktar baxxi, kwantità għala ta' servizzi u prodotti u kwalità aħjar ukoll. Tista' tgħin ukoll biex ma jkunx hemm prassi inġusti wkoll fis-suq. Imbagħad it-tielet net, l-alternattiva tista' taffettwa l-informazzjoni għarfien fiduċja u protezzjoni tal-konsumatur, politika li tnaqqas pereżempju l-assimetrija fl-informazzjoni jew spejjeż eċċessivi għall-aċċess tal-konsumaturi jaf tejn b'mod li l-konsumaturi kun jistgħu jieħdu deċiżjoni aktar razzjonali. Swieq l-aktar li l-aktar jista' ġarbu problemi bħal pereżempju l-assigurazzjoni, karozzi second hand, proprjetà, eh, ikel u xorb proċessat u oħrajn, dawn huma l-aktar relevanti minn din il-perspettiva. Il-fiduċja fl-infurzar effiċjenti ta' dritti tal-konsumaturi, disponibilità ta' mekkanizmi ta' rimedju, inkluż b'mod trasconfinali, fis-suq eh, waħdieni jistgħu jgħinu biex is-suq jaħdem tajjeb. Dan huwa importanti anke fil-kuntest tar-rivoluzzjoni diġitali li tiffaċilita eh, x-xiri trasconfinali però twassal għal problemi oħrajn bħal rogue traders pereżempju. L-alternattiva tista' jista' jkollha impatt fuq is-sigurtà u sostenibilità tal-prodotti u servizzi mistoqsija joħra dejn, per eżempju kanali diretti ta' komunikazzjoni jew inkella reklamar dawn jistgħu jgħinu konsumaturi billi jevalwaw jqablu prodotti fis-suq jew inkella jigwidhom lejn għażliet aktar responsabbli. Ovvjament jekk dawn ta' min jorbot fuqhom. L-alternattiva hija fi kollha impatt fuq konsumaturi vulnerabbli din hija ħaġa importanti wkoll għaliex huwa importanti li nidentifikaw kif dawn it-tip ta' konsumaturi jaf ġarbu bidla b'mod li jiżguraw li l-interessi tagħhom ikunu salvagwardjati u b'mod li ma jkunx diffiċli għalihom li jażlu u jixtru b'mod informat. Il-vulnerabilità tal-konsumatur tista' twassal tista' tfisser li inti tkun parti minn grupp soċjoekonomiku li x'aktarx ikun aktar batut. Però hija wkoll xi ħaġa dinamika, xi ħaġa li tista' taffettwa kwalunkwe konsumatur f'ċirkostanzi partikolari. Kull konsumatur ġifieri f'ċerti ċirkostanzi jista' jkun vulnerabbli, pereżempju minħabba bidliet fis-sitwazzjoni tal-ħajja jew minħabba komplessità tal-affarijiet li għamluha diffiċli li wieħed ikun jista' jivverifika l-validità tal-għażla tagħhom. Issa, il-punti ewlenin li huma użati għall-evalwazzjoni tal-impatt fuq il-konsumaturi, għonek qegħdin nejdu l-benessri tal-konsumaturi ġifir il-benefiċċji li jistgħu jkunu mislutejn u marbutin mas-surplus tal-konsumatur, Issu wahdini u l-globalizzazzjoni tista' tgħin l-ċittadini biex jibbenefikaw minn firxa usa ta' prodotti xi ħaġa li tgħinhom ħafna anki brabta mal-aċċess għal prezzijiet orħos il-varjetà sħiħa wkoll ikollhom għad dispożizzjoni tagħhom tgħin fil-benessri tagħhom detriment tal-konsumaturi hija kejl tal-ħsara li jaf l-konsumaturi meta essu eh, ma jaġevolaħħomx. Eh, din hija xi ħaġa li se tkun strutturali jew personali. Riżultat ta' dan jista' jkun hemm riżultati sotto ottimali. Imbagħad hemm ukoll il-kondizjonijiet tal-konsumaturi jekk kif imkejla l-scoreboard tal-kondizjonijiet tagħna dawn jistgħu jgħinu biex jimmassimizzaw il-benessri tal-konsumaturi u hawnhekk insibu tliet dimensjonijiet eh, li semmejna wkoll fil-preżentazzjoni li għamilna l-ewwel konformità, arfin, infurzar u anki it-tilwim u soluzzjoni tat tilwim dawn it-tlet dimensjonijiet isegwu l-loġika ta' tlet stages ta' tranzazzjoni qabel waqt u wara tranzazzjoni. We are also providing qed uh, niprovdu wkoll funzjoni ta' help desk. Kultant ikonna bżonn nilatu iktar għajnuna l-ura qegħdin natu dillajnuna l-kollegi minn ħata l-Komissjoni, speċjalment meta jridu jidentifikaw id-data li hija relevanti għal riċerka li qegħdin jagħmlu. Niffaċilitaw ukoll l-aċċess għal partijiet interessati li huma l-konsumaturi u nagħtuhom ukoll appoġġu għajnuna għal metodoloġija meta jaslu sabiex japplikaw l-odda li għandhom għad dispożizzjoni tagħhom. Dwar l-odda tal-metodoloġija u anka dawn id-data sources dawn huma verament importanti. Minħabba li għanna rappresentanti kullimkien fl-Ewropa u koll importanti l-armonizzaw. L-informazzjoni li għanna fuq li nġibru mill-konsumaturi skont rekomendazzjoni tas sena 2010 aħna din nġibru din l-informazzjoni. U edin nużawa wkoll din l-informazzjoni ħalli mbagħad nfassu politika aħjar. Anke f'dak li għandu x'jaqsam mas-sikurtà tal-prodotti u fil kuntesta ċertu setturi jiena semmejt il-studji li għadin namlu, studji dettaljati ta' dawn is-swieq ta' ċertu setturi li ma kinux edin juru prestazzjoni għolja. Din l-ħar slide natikom aġġornament permezz taħħa ta' dak illi qegħdin nagħmlu sa fl-aħħar stadju tal-aġġornamenti. Aħna fil-fatt kellna kuntatt ma' numru ta' kollegi mill-Kummissjoni u dwar l-applikazzjoni u l-użu ta' dan ta' din lodda fil-fatt aħna l-ewwel bdejna bir-reviżjoni tal-handbook għal Trade Sustainability Impact, Impact Assessment, l-evaluazzjoni tal-impatt tas sostenibilità kummerċjali. Għamilna studji ekonomiċi wkoll għall evalwazzjoni evalwazzjonijiet tal-impatt kummerċjali u evalwazzjonijiet oħrajn brabta ma' dossiers kummerċjali, l-evalwazzjoni wkoll tal-impatt fuq il-level tal-ġustizja kummerċjali u inizjattivi brabta mal-vat. Ġifiri dawn huma affarijiet li iġeluna naħsbu iġeluna naraw l-xtib ta' ġurnament u progressa minna ħna sissa, u għat nipruvaw kol natu l-aħjar tib tajnu għan nistaw natu l-servizzi tal komissjoni l-oħrajn ħalli jużaw din l-odda għal blaħjar mod. Grazzi ħafna, bekk nista' intem il-prezentazzjoni tiegħi. Grazzi hemm xi ħadd li għandu Mistoqsija Andreas. Iva, grazzi ħafna, Sir President. Grazzi ħafna tal-li inti permettejt li konna din il-prezentazzjoni verament affascinanti. Għandi xiftit mistoqsijiet dwar l-analizi u l-kunċett ta' consumer welfare. Għandi għadni kem smajtu mistoqsijiet ta' Sr. Gebhardt li għalet li l-aspetti finanzjari mandomx tifsira, mandomx importanza u issa Jina nixtieq ninsaqsi kif intom ħad iddefinixxu l-konċett ta' consumer welfare minn ħadd l-Kummissjoni. Nixtieq li forsi jagħtina daqsxejn iktar spjegazzjoni fuq dal kunċett Iva mela il-konċett ta' consumer welfare huwa bbażat fuq eh, il-kunċett ta' consumer surplus eh, li huwa komuni ħafna fl-istudji ekonomiċi li jfisser ġifieri differenza bejn dak li l-konsumatur huwa jkun lest illi jħallas u dak li ħajħallas fil-verità. Il-miżuri huma komuni għal kulħadd u aħna hekk qed nużawhom dawn il-miżuri. Nixtieq ngħid ukoll li l-istudji dettaljati tas-suq jippruvaw jagħmlu stima f'dawk is-setturi fejn ħana pruvajna analizzaw il- dak li jista' jiggwadanja minnu il-konsumatur mill-interventi differenti tas-suq u dan huwa bbażat ukoll fuq definizzjoni tal-OECD fuq il-consumer welfare u għet nserħu kol fil-kunċetti u d-definizjoni li għanna palissa fil-qasam ekonomiku. Mela, kiek qed nifhem sew dan huwa wieħed mill-lodda l-ġodda. Mela naħsbu issa fuq il-leġizlazzjoni li palissa qegħdin nimplementaw ġifiri il-xiri online fejn hemm drittijiet differenti bejn l-istati membri intom għamiltu l-evalwazzjoni tal-impatt bażi ta' kull pajjiż differenti jew inkella fuq livell Ewropew aħna nixtiequ naraw din l-analiżi li għamiltu fid-dettall Intom din saqsu l-mistoqsijiet lill-konsumaturi u nkella din issaqsu lill-kummissjoni eh, għadin tagħmlu jiskom eżerċizzju akademiku għadni kemm rajt l-eżerċizzju li għamilna fil-kontest ta' rifit u kien hemm biss 200 mil 500 miljon konsumatur fl-Ewropa li parteċipaw f'din il-konsultazzjoni għal din raġuni ma nafx kemm konna qegħdin konsultaw mal-konsumaturi kollha u kien hemm 16 biss mill-organizzazzjonijiet li rappreżentaw il-konsumaturi li kummentaw ġifieri kien hemm 12 pajjiż ieħor li ma għalu xejn. Evelyn għandha mistoqsija wkoll. Iva, mela it-tweġiba li tajtu l-Andreas Schwab u l-Lidli naħseb kienu għedin eh, jikontradixxu waħda l-oħra dawn it-tweġibiet. Ġifi forsi tistaw għada daqsxejn. Issa fuq il-consumer welfare. X'inija eżattament? U hemm il-possibilità li jkollna definizzjoni illum il ġurata jekk aħna naraw illi t drittijiet tal-konsumaturi qegħdin ikunu interpretati u kienu sviluppati b'mod differenti fil pajjiżi differenti, ma taħsbux li dan huwa sinjal tal-fatt illi l-interessi tal-konsumaturi huma differenti u anka l-implementazzjoni tagħhom. Jekk naraw pereżempju li fir-Renju Unit Hemm xi ħaġa li hija importanti ħafna anke dwar prodotti illi jkollhom ċertu problemi u kif tista' tagħmel biex inti bħala konsumatur tkollok il-flus lura jew inkella jibatulek wieħed ġdid minn dawn il-prodotti. Aħna fil-Ġermanja rajna li fil-fatt għanna ċertu drittijiet li huma stabiliti iżda bej pajjiż u ieħor varjaw ħafna dawn id-drittijiet, dawn id-drittijiet u din differenza bejn il-pajjiżi kif nistgħu aħna indaħluhom u nirriflettuhom fil f'dan il-kunċett ta' consumer welfare. Kif tieħdu ssibhom dawn każijiet bħal dawn? Grazzi. Risham, would you like to come back on some of that? Grazzi, tixtieq twieġeb kieġbok? Grazie għafra, Signor President. Mela, dwar il-proposta tal-proposta fuq il-prodotti tangibli IVA. Inwieġibek IVA minħabba li aħna valwajna l-impatt fuq il-konsumatur fid-dettal u għanna u kol model makroekonomiku evalvazzjoni tal-impatt li jis l-impatt fuq l-ekonomija kollha kemmi u anka il-prezzijiet tal-konsumaturi. Iġifiri, din l-informazzjoni bħalissa kienet uh, strutturata wkoll f'taqsim differenti u niftakar li kien hemm n-nies brabta ma dan ma din l-evalwazzjoni tal-impatt li kien u koll anka fuq dan l-istess suġġett jina nixtieq u koll niċċara l-fatt li din l-oda li aħna għanna issa nizviluppajna għallanijiet tal-evalvazzjoni tal-impatt. U għablan li id-DGs l-oħrajn li forsi ma jafux eżatt kif aħna rridu nanalizzaw l-impatt illi l-mizuri se jkunu fil-konsumaturi u x'nu l-odda li għandna dispożizzjoni tagħna it-target group tagħna u s-servizzi l-oħrajn. U issa aħna din ninvestu ħalli naraw kif nistgħu nejnu fl-użu ta' dan ta' din l-odda. U naturalment l-inizjattivi li huma ġenerati mis-servizzi tagħna aħna Diġa konna namlu din it-tip ta' analiżi u niżaw il-lodda li ħana kellna sabiex nevalwaw ix-tip ta' impatt dan jista' jkollu. Issa fuq il-konsultazzjoni għarrifet. Jien ngħid il-konsultazzjoni pubblika hija differenti ħafna minn stħarriġ li għandu jkun rappreżentattiv minħabba li konsultazzjoni pubblika tkun qed tirċievi parteċipazzjoni minn ċertu nies li jixtiequ jieħdu l-ħin ħalli jirrispondu. U ma nikkonsultawx aħna konsumaturi fuq bażi individwali minħabba li kultant jkollok bżonn li jkun hemm ċertu dak li jkun ikollu ċertu tarif tal- ta' suġġett li tkun diskuss, ġifiri teknika hija differenti ħafna. U il-kwantità hija differenti mill-kwalità tal-informazzjoni. U fil-fat li sħarriġ li aħna qegħdin namlu anke kull tip ta' ġbir ta' informazzjoni oħra, minħabba li aħna din nużaw bosta għodda oħra dispożizzjoni tagħna. Pal starriċ, konsultazzjoni mal-partijiet interessati, dawn l-odda kollha huma kollha differenti minn xulxin. Iżda fil-konsultazzjoni pubblika ma nistax ngħidu li mhuwiex qed jirrappreżenta lil kulħadd minħabba li mhux kulħadd wieġeb u kontribwixxa f'din il-konsultazzjoni. Xorta wieħed u eżerċizzju validu f'dan il-kuntest. Aħna qegħdin nipprovdu wkoll ċertu metodi u ċertu sorsi għal mod ta' kif aħna nistgħu nagħmlu din l-informazzjoni. Iżda din hija checklist li għandna napplikaw aħna ħalli aħna nkun nistgħu nevalwaw it-tip ta' rilevanza. Issa dwar mistoqsija fil-consumer welfare, jekk huwiex possibbli illi aħna jkollna definizzjoni illi nistgħu nimplementawa għall-istati membri kollha. Iva dan huwa lan tagħna fil-fatt naħseb li l-mod ta' kif qed niddefinixxu dan il-konċett jgħad veru jirrifletti dan il-għam minħabba illi dan il-konċett jorbot ma' consumer surplus u dan huwa differenti minn dak illi jiena bħala individwu lest illi nħallas għal prodott jew servizz partikolari u dak illi huwa l-prezz fit-tassuq għal dak il-prodott jew servizz il-mod ta' kif u l-prezz li individwu lesli ħallas ikun differenti ħafna mill prezz tas-suq. L-individwu jista' jkollu surplus ikbar, jista' jħallas iktar minn qabel ma' persuna oħra li wkoll jixtieq jixtri l-istess prodott bil-prezz tas-suq. U jekk aħna nitkellmu fuq il-consumer surplus u consumer welfare, fuq livell ġenerali aħna dejjem nirreferu għal varjetajiet differenti ta' consumer welfare. Ġifieri jista' jkun hemm pereżempju ċertu varjazzjoni pereżempju situazzjoni fejn jista' jkun hemm prezzijiet irħas illi jista' jwassal għal fil-consumer welfare aħna nassumu wkoll li kulħadd għandu preferenzi differenti. Iżda jista' jkun hemm ukoll prezzijiet differenti għal dawn il-tip ta' prodotti u servizzi. Grazzi. Grazzi. Ħanala il-laqa issa nirringrazzjakom għal prezentazzjoni l-laqa li jmiss ħatkun għada fil-ħodu u nibdew bil-laqa tal-koordinaturi. Grazzi.